Uh, dear colleagues, Aziz kollegi, nistaw nibdew? Jina ħanżom l-udjenza tijaj okkupata sakemm jaslu il-kollegi l-oħra. Mela, nilqa' 29 membru ta' Parlamenti Nazzjonali minn 19 stat membru flimkien ma' uffiċjali b'kollox 72 parteċipant mill parlamenti nazzjonali. għalkom għanda l-iskambju ta' opinjonijiet fuq iċ-ċiklu tal-2017 għas-semestru Ewropew. Dan huwa moment kruċjali għal dibattitu fuq dan iċ-ċiklu għax kellna il-CSRs adottati mill-Kunsill f'Lulju u issa kif tafu. L-istati membri għadin jipreparaw l-ġid budġetarji tagħhom. U nittamaw li dawn is-CSRs jittieħdu n konsiderazzjoni inkorporati u segwiti. Dan huwa importanti għal kull stat membru kif ukoll sabiex ikun hemm approċċ iktar olistiku mid-deċiżjoni maħuda mill-Parlament Ewropew fl ta' l-abbozz ta' liġi budgetarja li se kollha pass fuq stati membri oħra. U anki għalix jista' ikun hemm tip ta' aggregat fil-politika fiskali u ekonomika. Mela, kif tafu kellna anzi attualment qed jiġi finalizzat ir-rapport fuq iċ-ċiklu ta' semestru Ewropew. Is-sur ħafna qiegħed magħna issa fl-aħħar għandu x'jagħmel illum għax ħekku qed jippreżenta rapport ieħor ukoll fuq il-framework BRDs. U t-tir ta' dan id-dibattitu huwa wkoll illi jinstiga diskussjoni qabel ma jiġi adottat il-rapport mill parlament Ewropew. U danna qabel allura ma' kummissjoni ta' tippreżenta wkoll attuali. attwali. It-tirtana ndaqstant huwa wieħed doppju. Minn banda li nkunu preżenti fid-dibattitu tal-finalizzazzjoni taċ-ċiklu tal-2017 mis-CSRs għal liġijiet budgetarji u minnaħa l-oħra sabiex ikun hemm ukoll pont għaċ-ċiklu li jmiss, għal-bidu taċ-ċiklu li jmiss. L-AGS u ċiklu tal-2018. Kommenta natura daqxejn iktar teknika issa. Nfakkar parteċipanti minħabba n-numru tal-membri u sabiex nifaċilitaw ukoll partiċipazzjoni ta' stati membri nazzjonali kollha jista' biss jieħu il-kelma membru wieħed minn parlament partikolari jekk imbagħad jibqa' biżejja ċans wara l-ewwel round sa mistoqsijiet u kummenti, imbagħad ovvjament membri oħrajn ukoll ikunu jistgħu jitkellmu huma. Naħseb l-abbozz tar-rapport rajtuh diġà għandna wkoll l-emendi u issa ninsabu fl-istadju tal-konsiderazzjoni ta' l-emendi u tħejja tal kompromess. Dan huwa l-mod kif nipruvaw aħna intejbu il tekst tar-rapport. Nibda issa d diskussjoni u naddi l-kelma l-Sur Hockmark għal prezentazzjoni tal-rapport tiegħu. Wara naddi l-kelma l-Shadows u l-membri tal-Parlamenti Nazzjonali. Għan provaw nagħtu priorità l-kalima mill-Parlamenti Nazzjonali fuq dawk tal-Parlament Ewropew. Gunnar, fidejk. Grazzi, President. U merħba lil kulħadd ukoll fil-Parlament. Għan semmi biss xi affarijiet li ħadarilna li kienu l-iktar importanti fid-diskussjoni dwar l-ekonomija Ewropea. Dan daqsxejn diffiċli għaliex Mem xejn ġdid, dawn huma affarijiet li tiġa diskutejnihom. fl-istati membri. Imma, l-ewwel ħaġa li rridu nżommu f'moħħna u li bħalissa għandna il-kupru ekonomiku fl-Ewropa. Merħba bih. setanki wasal qabel imma laqwa li issa jesmana. U dan huwa importanti għax jagħti spazju għal ħsibijiet ġodda riformi u aġġustamenti politiċi importanti wkoll imma illi nżommu f'moħħna dan mhux prub saħsu xorta huwa wieħed dajjef dal-irkupru tajjeb ninżommu f'moħħna huwa riżultat ta' politika stretta ta' monitoraġġ niffaċilitaw id-domanda, l-investimenti, b'tali mod illi ikun aktar diffiċli permezz ta' politika monetarja iktar biex insiħilek normali. Aħna hemm bżonn nużaw dan iż-żmien sabiex nillimitaw riformi strutturali. Jekk iridu konverġenza pereżempju. Irrid ikollna wkoll allura konverġenza tal-riformi strutturali u nagħmlu l-ekonomiji tagħna tajbin li l-estijiet la jilqaw għanzi kabbir. Ovvjament, bej pajis u jħor hemm prestazzjonijiet differenti u jaf tkun problematika l-ħaġa jekk inti tħares biss lej sitwazzjoni aggregata. Kif jgħidu? Isak ikollok saqajk fil-forn u rasek fil-friġġ, il-temperatura medja tkun tajba imma fil-verità la menti ma ikollok saqajk u laqqas rasek komda. U allura meta ħna niddiskutu il-prestazzjoni aggregata tal-ekonomija Ewropea, importanti illi niddiskutu il differenzi U din id-differenzi juruna il-bżonn għal riformi strutturali għaliex ovvja ġejjin minn fejn ġejjin aħna mill lima tarf tal tal um, l-spektrum politiku jibqa l fat li ċertu stat membri sejrin tajjeb aktar minn oħrajn jista' jkun dana dovuta raġunijiet mhux politiċi, però hemm differenza bejn dawk l-istati membri fil-pajizi fejn mux għadin sejrin tajjeb ħafna drabi ikunu raġunijiet mhux politiċi għalfejn sejrin ħażin u fl-istati membri fejn l-affarijiet sejrin tajjeb ħafna drabi jkunu raġunijiet politiċi. Flek f'dawn is żewġ possibiltajiet li semmejt meta l-affarijiet ma jkunux sejrin tajjeb skem suppost, dan jiddependi mill l-azzjoni, l-aġenda politika, riformi strutturali u fejn l-affarijiet sejrin tajba Dan ħafna drabi jkun ibbużat fuq ċirkustanzi politiċi, ovvjament, iżda wkoll riformi strutturali, konsolidazzjoni tal-finanzi pubbliċi, eccetera. U forsi l-qoddim tisimaw li hemm differenti, hemm opinjoni differenti dwarhom, eh, opinjoni differenti dwar kif wieħed għandu jindirizza ehm, il-kwistjoni tal-finanzi finanzi pubbliċi dwar ir-riformi strutturali imma fl-opinjoni tiegħi l-affarijiet huma sempliċi, ċari, jekk aħna rridu li kollna ekonomija b'saħħitha f'ambjent globali u niffaċċaw l isfidi ta' ekonomija globali, allura irrid ikollna livell aggregat aqwa. U dana importantissimu għax jekk tħares fejn tħares madwar id-dinja, tirrealizza kemm inbidlu l-affarijiet. Affarijiet li għaxar sinilu ħadd ma qatt ma maġina li jkun possibbli u ma fatt illum ġrata jiena żvedis. U fl-Iżvezja għanna il-kumpanija tat-Telekom Servixon li għal 10 snin sħaħ kienet laqwa fuq level dinji. ħaġa l il-ġurnata però madux daqsa kovju, forsi it-tini jottilas fuq level dinji qabel għanna per eżempju Huawei ċinizi li huma kompetittivi ħafna l-istess ħaġa nistgħu narawhom per eżempju fil- um, l-industrija tal-karozza, tal-karozzi dik med medika, um, naraw kompetizzjoni ġdida ta' merġi illi turi illi l-ekonomija Ewropea tkun aktar b'saħħitha. U din hija ħaġa li nagħmluha flimkien. Imma sabiex nżidu l-medja irridu inkunu nistaw immorru għall-aħjar fl-inqas oqsma li bħalissa qegħdin tajjeb. Minn perspettiva matematika, ekonomika, forsi din iktar faċli. Iktar faċli inti tolli il-level tijak biex tilħaq il-medja milli meta inti tkun tiġa viċin il-medja u tmur aħjar. Aħna rridu li f'kull stat membru ikollu jimmira lejn potenzjal ta' tkabbir ta' 3%. Nasab l-ekonomija tagħna kollha kapaċi jagħmlu għadin. U jekk nirnexxu u jkollna dil-konverġenza l fuq fejn ħatma jkun inqas mill-medja li ovvjament ħaġa matematikament impossibbli għax il-medja dejjem tkun hemm dejjem tinbidel imma jekk xina nżidu l-livell ta' skabbi fl-ekonomiji kollha li llum huma inqas mill-medja tal-lum, il-medja mbagħad ħatola ħafna iżjed. U dan ħajkun importanti għall-Istati membri kollha u għall-ekonomija Ewropea. L-isfida però dejjem i biex ikun hemm ekonomiji aqwa. Għandek ħafna ekonomija li jħossu għam senjuri, imma fl-istess verità, fil-verità għandhom l-istess sfidi tal-oħrajn u d dimon pajizi per eżempju f'daw l-aħħar 15 sena morna tajjeb imma l-sfidi ta' qoddimna jeżistu daqs ma jeżistu qoddim kulħadd. Għalhekk li nittama' illi joħroġ minn dan ir-rapport u deċiżjoni konġunta hija li kollna iktar stabilità fiskali. U li kollna riformi strutturali fuq livell Ewropew u suq intern, ecc. u naċċertaw li nimplementaw ir-riformi wkoll fl-ekonomiji nazzjonali tagħna. L-idea allura i illi kollo konverġenza soċjali, konverġenza ekonomika u dan jfisser allura konverġenza u koll f'dak intu riformi strutturali u stabilita fiskali. Jekk jirrax li ikollok wieħed fil-mija ta' tkabbir fl-ekonomija Ewropea, ikollok sitwazzjoni kompetittiva li tippermetti tkabbir għax tkun sitwazzjoni aħjar meta mqabbel mal kompetituri tagħna fuq livell dinji u tkun ukoll tista' tieħu it-tmexxija ta' ċertu punt li twassal aktar prosperità grazzi ħafna li rapporter illi qed jirrappreżenta il-grupp tal-PPE. Nadi issa li Shadow rappresentant tal-Grupp Soċjalistu Demokratiċi, Sur Silva Pereira, grazzi ħafna, President, kollegi. Nishtiq nibda billi nati merħba lil kollegi kollha mill-Parlamenti Nazzjonali. Nishtiq nieħu kol din l-opportunità biex nirringrazzja l-rapporter Is-Sur Hockmark. Kellna diskussjonijiet tassew interessanti wutli utli dwar il-politika ekonomika fiż-żona euro. U l-ewwel ħaġa li xtaqt insemmi hija illi l-ekonomija Ewropea, speċjalment l-ekonomija fiż-żona euro, fl-aħħar, fl-aħħar qed turi sinjali tal-kupru, ħaġa li għandna tassew napprezzawha. Fl-istess waqt però jibqa' l-fatt li dan huwa irkupru dajjef ħafna. Hija soġġetta għal ħafna inċertezzi u riski, speċjalment dawk politiċi. U hija wkoll irkupru ekonomiku li mhuwiex ugwali U din l-inugwaljanza ġejja minħabba differenzi kbar li jeżistu fiħdan iż-żona u ranfissa. Ħaġa illi komplit tizdiet f'daw l-aħħar snin. Għalhekk flok ħan għamel xi diskors entużjażma kif l-affarijiet sejrin għall-aħjar, ikun ħafna ħjar kieku Nirrealizzaw il-koll illi għatan bżon ta' respons politiku f'termini ta' politika ekonomika u fiskali ħalli nkunu nistaw naffaċċaw l-sfidi illi għanna dimna u nerġaw n-nidu mill-ġdid il-proġett Ewropew b'tali mod illi jiffoka fuq il-konverġenza. Id-diverġenzi dejjem jistidu bejn l-istati membri li marru għall-ar f'daw l-aħħar snin mhumiex biss problema ekonomika imma problema politika għal futur tal-proġett Ewropew kollu kemm hu. Għatanna nuqqas ta' investiment fl-Unjoni Ewropea kemm fis-settur privat kif ukoll dak pubbliku. Il-qbilu wasalna għalih għal pjan Juncker huwa pożittiv però ma jsolvix kollox. U kun tassew diffiċli li wieħed jaċċerta li jkun hemm distribuzzjoni ġeografika ekwa u ġusta sabiex wieħed jindirizza diverġenzi u l-asimetriji li jeżistu. Għanna bżon ta' politika monetarja illi tejn it-kabbir, specialment fi zona euro, u għanna bżon, apparti ma dan, politika fiskali. Politika fiskali illi u koll ta' tejn it-kabbir. Għanna bżon ta' politika fiskali li tuża il-flessibilità li għanna fil-regoli eżistenti sabiex tejn l-ekonomija u mux toħnoqa. Fl-2017 riċentement il-Kummissjoni batet komunikazzjoni fuq il-pożizzjoni fiskali tagħha din is-sena u l-idea kienet li għandna bżonn ta' pożizzjoni fiskali moderatament taspandi. tal-imot illi nappoġġaw tkabbir. Li għanna qoddimna u għal-kontra bazzikament il-politika fiskali attwali hija neutrali, liktar liktar neutrali. Ġifiri nistaw nħodu nitkellmu fuq l-ambizzjonijiet għal tkabbir u għal konverġenza, nistaw nħorġu b'mittal verżjoni tal-pjan Juncker, nistaw nitolbu illi kunem riformi strutturali biex issolvulna il-problemi għavolja forsi biex naqblu xinuma il-riformi strutturali li għanna bżon min jaf kam nieħdu żmien. Imma, fil-verità li għanna bżon hija il-politika fiskali. Politika fiskali li tkun b'saħħitha biżejjed biex twassal għal tkabbir u impigi u danu li ħasseb lil Partit Soċjalista f'dan id-dibattitu nittamaw illi fit-tmim ta' dibattitu fuq dan ir-rapport il parlament Ewropew ikun ta' kontribut u l-vuċi tiegħu eh, tingħaqad ma' dik ta' istituzzjonijiet oħra illi qegħdin jitolbu għal politika fiskali illi għall-inqas tħares daqxejn lej ċertu espansjonizmu mux għadin nitolbu with. Grazzi ħafna. Naddi l-kelma issa lil Sur Kieran O'Donnell mill-House of Representatives tal-Irlanda. Thank you, Chairman. Um... Grazzi, Sur President Jina nilqa dan ir-rapport u fir-rigward ta' dawn is-CSR tal-Irlanda ħafna minnhom il Illum għan s-reprezentaw il-budget f'pajjiżna. Ġifiri fil-waqt li jgħet hawnhekk jiena ministru tagħna qed iħabbar il-budget. Ħafna punti fuq is star fosthom il-Rainy Day Fund dawn daħalnihom fis-seħħ b-9.5 biljuni li ser jintefgħu f'dan il-fond kull sena. fil rigward tal qat u l-impjieg, fit-19 il-kwart li għadda kellna tkabbir fl-impjeg u kellna għanna għatta 6%. Sen komplu għaddejjien ek, aħna fl-2008-2009 kellna 15 punt bażi f'dak għandu x'aqsam maqat issa minn lat ta' investiment meta laqtitna l-kriżi finanzjarja ma kellna l-ebda għażla li flin naqsu l-infiq. Mill-2015 sal-2021 se nkunu irdupjajna l-investiment fil-budget kapitali. Fernando għal 3.7 Fl-2015 kena 3.7 biljuni u sal-2021 se jkollna 8 biljuni. Sena diħla se jkun imżida ta' 800 miljuni ġifri 17 fil-mija. Issa fuq il-housing li jintom semmejtu fil-rapport ta'kom. Hemm żewġ aspetti fil-kwistjoni ta' social housing kif ukoll il-housing fis-settur privat. Din is-sena kien hemm 1.83 biljun euro għas social housing li se joħa 3000 serba' 4000 dar ġdida. Għanna u koll font tal-istat speċifiku li ser jagħti iktar finanzjament għal djar privati kummerċjali se jkollna 750 miljun euro f'din l-iskema. Għal darboħra dan għandu x'jaqsam ma' situazzjoni tal-housing fl-Irlanda. Il-problema hija il-provvista u din dejjem aħna nifukaw fuqha. Fuq il-kwestjoni relatata ma' non-performing loans fil-banek, dinja xi ħaġa li wkoll qed tiġi indirizzata u qegħdin naraw dawk li jixtiequ jikru dar jew jieħdu self biex jikru. U rridu aħna li n-nies jibqgħu fid-djar tagħhom aħna ser nilħu l-Antana ta' 0.5% ta' dejn strutturali u dan ġi konfermat fil-budget tal-lum. Kif imħabbar l-Ministru tal-Finanzi. Se jkollna budget bilanċert u ser nimxu lejn surplus livelli ta' dejn u kollu ma' kontrollati u kif tafu, Sur President, rat ta' tkabbir u ma' f'saħħithom u ma' sostenibli fl-2017 kanna trata ta' tkabir tal-4.3% u l-2018 3.5%. Dawn huma rati tajbin imma rati sostenibbli. Dawn jindirizzaw is-CSR sa għall-Irlanda. Għalina Brexit hija xi ħaġa taħraq ħafna u nittama illi id-diskussjonijiet jitkomplew b'suċċess għal xaħna ekonomija żgħira u miftuħa u flek għandu xaqsam esportazzjoni din hija kwistjoni importanti ħafna għalina. Grazzi. Grazzi issa kellim li jmiss nofri skula mill-Kamra tad Deputati ta' Ċipru jekk joġbok. Grazzi tassew, Sur President. Kif tafu tajjeb ħafna? ċipru temmet il-programm ta' ġustament finanzjarju tagħha b'suċċess kien hemm bosta riformi taħdan il-programm fosthom li jintużaw aħjar riżorsi umani fis-servizz ċivili, riforma fl-edukazzjoni u bosta riformi oħra. Diġà qed naraw l-effett ta' dawn ir-riformi Aħna bilanċajna l-budget tagħna issa għal sentejn tliet snin u probabbli se jkollna surplus ta' wieħed fil-mija. Mhux primary surplus qed nitkellem hawnhekk fuq il-budget surplus. Il-primary surplus huwa ola. Għandna wkoll ħafna tkabbir ekonomiku 2.8% sena li għaddiet u din is-sena id-bassir huwa 3.5%. U hekk qed nistennew li ser jiġi fl-2018 ukoll. Jiena semmejt li kanna budget bilanċat u dis-sena l-istess ħaġa ser nippruvaw niksbu surplus dan skont id-bassir tal-konservattivi. Issa rakkomandazzjonijiet f'dan ir-rapport. Aħna naqblu Diġà applikajna uħut minn dawn ir-rakkomandazzjonijiet. Is-sistema ta' kura tas saħħa tagħna u se jkollna din is-sistema ta' kura tas saħħa għall popolazzjoni kollha. Kellna din il-rakkomandazzjoni mill-Kommissjoni Ewropea. Imbagħad, fil-każ ta' riformi oħra, m'hemmx maġġoranza politika li qed tappoġġhom fostum il-privatizzazzjoni ta' ċertu servizzi pubbliċi. Naf li kol uħut minna naqblu, imma mux ser jirna xina niksbu l-appoċ tal-maġġoranza tal-pubbliku, edin nipruvaw, nistinkaw biex ikolna konsens u nilħu kompromess. Skont imbat il-Credit Rating Agencies li stimi taħħom għat l-snin li ġejjin, ċipru se jkollhom surplus it-fit mar ratelta kabbir għoljien. Imma issa irridu naraw jekk aħniex favur it-kabbir ekonomiku jew jekk aħniex favur politika ta' austerità. Forsi din mhix eh, ma rridux nażlu bejnietom forsi permezz ta' riformu ta' baġit bilanċat jista' jkollna rata ta' tkabbir ekonomiku u ma u riforma fl-istess ħin. Iżda rridu nifmu illi l-Unjoni Ewropea Ma tistax tkun organizzazzjoni li timponi riformi fuq l-Istati membri. L-Unjoni Ewropea trid tirranġa l-affarijiet tagħha l-ewwel u tagħmel riformi fl-istituzzjonijiet tagħha. Hemm ukoll ċertu żvantaġġi fiż-żona euro m'għandniex politika monetarja indipendenti, iż-żona euro mhijiex perfetta. Anzi, hija munita imperfetta ħafna u rridu nifokaw fuq hekk ukoll. Il-credit rating agencies u s-swieq huma konġi tal-fatt li jekk ikun hemm kriżi, l-istati membri ma jistgħux jimplementaw il-politika monetarja tagħhom u dan tista' tara fir-rati ta' self fis-swieq. Meta waqqafna l-żona euro, il-rati ta' interess kienu qegħdin jisiru ktar simli issa għandna firxa sħiħa. Issa, nittama illi il-proġett Ewropew jirnexxi nittama li kolna effett fuq livell globali ma jekk ridu nagħmlu dan irridu niżaminaw l-eru taż-żona euro l-ewwel qabel kollox. Grazzi issa is-sur Valli li huwa wkoll ix-shadow rapporter mill-grupp tal-EFDD. Grazzi tassew, Iva, jien issa jien tliet snin naħdem fuq is-semestru Ewropew. Kemmil darba kelli naħdem ma' kollega fuq dan is-suġġettu kellna opinjonijiet differenti. Jiena iktar naqbel mal-pożizzjoni tad-diskors illi sar mill-kollega ta' Ċipru, għax l-opinjoni tiegħi hemm riformi importanti li jridu jsiru fil-Unjoni Ewropea u fiż-żona euro. Dan it-tkabbir huwa riżultat tal-politika monetarja li huwa fil-mija tal-politika monetarja u forsi fil-mija tal-reforma. Imma mhux minħabba l tal fil-pagi u fil-moniti kif sar bosta pajjiżi. Dan aħna semmejnieh kemm il-darba. Issa, f'dan ir-rapport ta' l-Onorevoli Hockmark qed nħares lejn l-isbilanċi li għandna fiż-żona Ewropa partikolari, l sterplas ta' ċertu pajjiżi, il-MIP, il-Micro Unbalanced Procedure, U irridu nirrikonoxxu din il-problema u kif pajjiżi bħal Ġermanja u l-Olanda jiksru dawn ir-regoli tas surplus kummerċjali fuq il-ħlas ta' ċertu pagamenti u kif dan jaffetwa stabilità taż-żona euro. Għalhekk proposta bħal dik ta' trasferimenti fiskali, is-surplus meta mqabbel ma' żoni oħra periferiċi jista' jkun iktar interessanti għal minn dak li qed jissuġġerixxu nies bħal Schäuble fil li mhux se jkun popolari u mhux demokratiku huwa ineffiċenti biex noħolqu stabilta fiż-żona euro b'mod onest u għaqli. Għalhekk irridu nifukaw fuq il-proposti li qed jitfasslu fuq livell Ewropew, fuq livell dinji, u nippruvaw natu indikazzjoni ta' proġett Ewropew li qed jieħu forma li qed li tkun aktar flessibbli. Ma jistax inkun li nibqgħu dejjem iktar daqshekk stretti u stringenti, irridu li jkollna Ewropa li tkun tista' tadatta ruħa biex insegwu l-politika Ewropea. Jien f'dan ir-rapport ma rajtux, ma rajtux fil-passat u għalhekk nixtieq nisma' min-naħa tagħkom, min-naħa tal-kollegi tal-Istati Membri. biex naraw x'inhuma dawn il-proposti li mhumiex demokratiċi u li ma jistgħux jiġu attwati u diġa emmin qed jitfaddu dubju fuqhom ħa kollega ta' qabli. Għalhekk iva hemm bżonn ta' riforma urġenti fil-pajjiżi idu naraw x'inhuma, però għax diġa kien hemm isvalutar tal-muniti u riforma fl-Unjoni Ewropea iva trid issir imma bonesta intellettwali. Naraw x'numru bilanċi fiż-żona euro imbagħad naraw kif nistgħu nħarsu lejn spejjeż pubbliċi għaliex mhux qed isir bl-istess mod kullimkien. U la darba jkun hemm quantitative easing ser nsibu ruħna fl-istess problemi u għansi insibu ruħna situazzjoni għar. Għax imbagħad għalhekk aħna għandna naraw kif nistgħu nindirizzaw qabel ma nerġgħu niġu affettwati bil-mod li ġejna affettwati minnom qabel. Grazzi naddu biex semaw il-kollega mis-Senat Taljan. Grazzi tassew, Sur President. Naqbel ma' rapporter illi l irkubru ekonomiku hija xi ħaġa Eh, hija aħbar ġdid, aħbar tajba għall-Unjoni Ewropea għaż-żona Ewro. U iżda s-sitwazzjoni għadha waħda dajfa, speċjalment ir-rata ta' tkabbir ekonomiku meta imqabla ma l-andament fil-passat xorta waħda ma serħilniex moħna. Iva għanna l-kupru ekonomiku iżda m'għandniex mekkaniżmu li jista' jibqa' jsostni dan it-tkabbir. Issa, iż-żewġ punti prinċipali ta' dan il-kupru l-investiment għadu baxx fuq l-level Ewropew u il- bidliet huma limitati u għalhekk aħna maħniex sodisfatti bil-pass l kupru Ir-rapporter żied ukoll illi l-andament li t-varja pajis għal-joħor u kol ta' tħassi palina. Suġġeriment li nistaw natu għalek huwa kif nistaw inżidu, kif nistaw intejbu ir-riformi strutturali fuq il-livell nazzjonali. fil każ tal-Italja, Fis-CSR tal-2016 u 17 rajna lista ta' affarijiet li għandhom isiru. Diġa għamilna uħut minnom, għamilna progress fuq ħafna livelli. u jrid jinżamm. Iżda li rridu nisqu aktar minn qabel huwa li jrid ikun hemm riforma strutturali fuq livell Ewropew. Fiż-żona euro, irrid ikollna e, dan ir-rakkomandazzjonijiet għal fl-2016 nerġgħu narawhom fl-2017 l-istess tip ta' rakkomandazzjonijiet. Xejn ġdid sfortunatament, xejn ġdid fuq dawn iż-żewġ livelli l-ewwel. European Fiscal Stance, ġifiri, x'pożizzjoni tieħu l-Ewropa fuq l-aspetti fiskali. Jekk dan għandna xun wassawhom jew le għandna bżonn ta' tibta approċċ li mhux biss huwa immirat fuq il-livell nazzjonali, imma li b'xi mod jew ieħor għandu jagħti definizzjoni ta' xi meħtieġ fuq livell Ewropew b'mod sistematiku. U din il-pozizjoni li aħna rridu nidu fuq livell Ewropew għada nieqsa il komissjoni għamlet proposta s-sena li għaddiet għamlet xi proposti speċifiċi u dawn ġew irrifjutati għalhekk nisħaq li rridu nagħtu definizzjoni aħjar għaliex dawn huma strumenti li jimxu jitfit biex inkunu nistgħu nejnu anke ir ta' tkabbir. Imbagħad l-investiment li għaddej bħalissa fil-żona euro fuq livell Ewropew. Aħna għandna spensa pożittiva ħafna tal-pjan Juncker. issa dan huwa laboratorju hija xi ħaġa tajba jekk issir fuq skala żgħira. Din l-istess loġika però għandna napplikawha fuq skala ikbar. Għalhekk nissuġġerixxi illi f'dan ir-rapport ninkludu dan is-suġġeriment kif għandna intejbu dawn ir-rakkomandazzjonijiet u kif intejbu rata ta' implementazzjoni ta' dawn ir-rekomandazzjonijiet biex fl-2018 ma nerġawx naqraw l-istess affarijiet li ilna naqraw dawn l-aħħar sentejn tlieta. Dan huwa is-suġġeriment tiegħi. U naqbel li rkupru u wieħed pożittiv u għanna naħdmu iktar biex intejbu ir-rata ta' tkabbir tal- zona ekonomika Ewropea. Grazzi issa Gerasimus Balluras mill-Parlament Grek. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Grazie, Sur President. Smajt b'attenzjoni l-ewwel żewġ kellima. L-ewwel kellim tkellem dwar il-kupru kajman, iżda ċorta huwa l-kupru. Jiena nixtieq ngħid illi għalkemm dan l-kupru domna ħafna biex wasalna għalih, Ejja, nżammu f'moħna l-Istat Uniti, daħħalna fil-krizi, fl-imkien, iżda aħna ħriġna minna erba snin ilu fil-waqt li li avolja l-Ewropa għaddeja bħal-issa bħalissa minn min żmien dubjus ħafna. It-tieni kellim is-Sur Pereira. Għalu kol li dak li qed jiġri fl-Unjoni Ewropea u fiż-żona Ewro se jwassal għal problemi politiċi. Jiena nemmen li iva. Peress li dawn huma kwistjonijiet politiċi, mannix ninħbew u nalqu għajnejna, iva se jkun hemm effett u dan diġa qed naraw f'numru ta' stati membri. U dak li qed jiġri huwa illi hemm eh, qed jittieħdu ċertu oppożizzjonijiet li laqas biss huma demokratiċi. Iżda jien nitkellmu fuq il-kwistjonijiet li għandna qoddimna. Jiena nixtieq li jkun hemm rabta bejn kwistjonijiet ekonomiċi u dawk politiċi. Il-patt ta' tkabbir u stabilità, pereżempju. Forsi fil-passat kellu xi ħaġa xofri imma issa ma baqalna xejn ma baqalu xejn xofri jisu mażra mon l-Unjoni Ewropea u għat jgħin l-lemin estrem, għax sejrin tajjeb ħafna fċertu pajizi, għalek irridu nibdlu dan il-pat għal wieħed ta' tkabbir u xol. Jekk wieħed iħares lejn l-istatut tal-Bank Ċentrali Ewropew, mem lebda referenza għal xol jew impjieg hemm referenza għall-inflazzjoni, għal eh, stabilta monetarja iżda xejn iktar mu inkluż. Għalhekk ifisser illi bħalissa għandna inugwaljanzi għanna dawn inugwaljanzi reġjonali, soċjali fiħdan l-istess pajjiżi għanna rata ta' qatt għolja, speċjalment fost iż-żgħażagħ Fi Greċja il-rata tal-qatt ta' żgħażagħ hija ta' iktar minn 60% u Spanja u anke ċertu pajjiżi oħra fit-Tramuntana. Il-qatt fost iż-żgħażagħ huwa fl-aktar livelli għolja tiegħu fl-aktar livelli għolja li qatt kien. Imbagħad hemm din rata ta' tkabbir ekonomiku limitata minħabba Ewropa għala kart. ċertu pajjiżi jaħsbu li jistaw jażlu li jridu huma. Illum smajtu mhux illum biss illi għanna għanna nimxu l-qoddim u mmexxu l-qoddim ir-riformi. Riforma hija xi ħaġa li rridu nispjegaw x'tip ta' riformi x'inhu huma l sa' dawn ir-riformi u għal min huma dawn ir-riformi jekk ma niddefinixxux dan kollu se jkunu biss kliem fiera li jistgħu jħolqu konfiżjoni. Naħseb li l kellem riformi, l kelma riformi diġa ġiet użata ħażin u ftemmet ħażin, mhux biss għal Griegi li diġa kellhom sofru ħafna. Il-pożizzjoni tagħna li tirrifletti lil dawk il-partiti politiċi li għandhom ħolma differenti għall-Ewropa u għall-poplu saħħa Aħna irridu li l-Ewropej jiexu ħajja ħjar u jeliminaw l-austerità u l-qat, aħna irriduhom illi jkollhom futur differenti. Iżda ta' kollu qed jiġi injorat, itpoġġa fil-ġemp. Hemm bżonn ta' investiment kif suppost, hemm bżonn ta' demokratizzazzjoni. U dan qed isir fuq livelli kollha Ewropej. Meta xi ikollok istituzzjoni bħal Eurogroup li tħalli effett fuq il-ħajjiet tal-persuni tal mingħajr ma jkollok xi forma ta' status. U għalkemm dan mhux qed isir, diġà qed jitdu deċiżjonijiet li affettwaw xiren taluf ta' persuni. Apparti minn hekk, irridu wkoll niddiskutu l-problema tal-baġit Ewropew. Dan il-baġit jikkontribwixxi għal konverġenza konverġenza li ila hemm mill-twaqif tal-Unjoni Ewropea li jgħat fit-trattat. Imbagħad il-white paper u r-rapport ta' ħames presidenti tinkludux proposti speċifiċi dan huwa rapport mm, li idejat det interessanti iżda m'hemmx suġġerimenti dwar kif dan jista' jsir iktar demokratiku. Ser nikonkludi Mela, kulħadd irid jiġi inkluż hemm bżonn ta' tkabbir ekonomiku sostenibbli li jirrispetta l-ambjent insaħħu l-leġiżlazzjoni u anke naħdmu fil-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u it-traffikar tal-armi u tan-nies dan aħna rridu nagħmluh biex nipproteġu l-ċittadini Ewropej u anke billi jkollna per eżempju paga minima u collective agreements. Aħna qegħdin ngħidu le għall awsterità u rridu li jkun hemm tkabbir ekonomiku żvilupp għal kulħadd. Grazzi. Um, Tlet minuti jekk jogħġbok. Gabriella Keto. Grazzi ħafna. I'd like to stress Uh, very sensitive political issues. Xtaqt nisħaq fu xi punti politiċi importanti ħafna. Il-rapport qed jissuġġerixxi li jem Eurozone member states as different entities uh, with independent um, fejn għandek il e- politiki ekonomiċi u monetarji bil-frontieri. Jiena nasab li l-approċ fil-rapport huwa ħażin biex eh, tifhem il-problemi reali fl-Unjoni Ewropea. Xi argumenti? għandna su uniku bil-erba libertajiet li aħna eh, gburin bihom ħafna ebda eh, l-Unjoni ebda pajizi barra mill-Unjoni Ewropea għandhom il-deroga permanenti opt-out fil-gwad tal-euro, l-użu tal-euro fil-transazzjonijiet fil eh, domestiċi huwa oli ħafna bejn il-50 u 70 fil-mija pratikament f'kull pajjiż. Il-kummerċ huwa fil-biċċa kbira fil fissu uniku 70 fil-mija jew iżjed il- Uh, il-kooperazzjoni transazzjonali fil bicċa kbira Ewropej m'għandhomx frontieri. Kellhom attivitajiet f'pajjiżi li mhumiex fl-Unjoni Ewropea wkoll. U provajna nibnu koordinazzjoni ekonomika u monetarja bejna l-autonomija fiskali għandha l-limiti tagħha il-Banek Nazzjonali mandoġ biżej strumenti biex biex kollhom ruol fil-politika nazzjonali ekonomika. Il-gvernijiet għandhom il-restrizzjonijiet tagħhom u aħna konxi dwarhom l-NTOs, il- deficits limit, budgetari limit, limitati, il-semestru il Ewropew bil-rakkomandazzjonijiet skont il-pajis eccetera, eccetera. Meta titkellem dwar l-Eurozone u mhux fl-Eurozone qed jimmajna l-aqda tagħha u s-solidarjetà tagħna. E, et il-biża fil-gwar tal-movimenti um, tal-euroxettiċi u anki fl-istess waqt dan għajt jaħbil iż-żewġ kwistjonijiet ewlenin li l-Unjoni Ewropea trid tiffaċċa il-kwistjoni istituzzjonali stess, l-oro stess, t jiġifieri trasformazzjoni tal-munita tal attwali fil-munita unika li taħdem sew u il-problema eh, reali li hija l-inugwaljanza. Il-proposta tagħna hija li m'għandniex ninsew nitolbu l-Kommissjoni Ewropea għal evalwazzjoni fil-font tat-trattat fiskali peress li ilu ħames snin midħul fis-seħħ. Um, bekk hemm bżonn ta' din l-evalwazzjoni. U t-tieni għalina l-koll aħna naħsbu illi irridu nirriflettu fuq il-bidla fundamentali illi bdiet bil-pjan ta' Junka. Da jfisser illi nissostitwixxu l-investimenti pubbliċi diretti ma dawk li huma mexin mod privat iżda appoġġati mod pubbliku permezz ta' inċentivi u garanziji uh, investimenti garantiti. Nirringrazzjak. Thank you very much. Nirringrazzjak. il kelib nimis. Stefan Toscani mill-Bundesrat il germanis Grazzi ħafna, President. Grazzi għal din l-opportunità għal parlamenti nazjonali biex jesprimu l-opinjoni tagħhom hawnhekk. Nixtieq nilqa din eh, dan il-rapport abbozzat, nixtieq ngħid prosit lir relatur għal mod kif eh, fassal dan ir-rapport. L-ewwel net naħseb li dan huwa rapport onest ħafna fl-approċċ tiegħu u eh, fakkar dwar l-avvenimenti tal-2000 u avvenimenti oħra. U l-għanijiet u ħafna tal-Unjoni Ewropea li ma ntlaħqux fil-fat u relatur jiġbet l-attenzjoni għal fatt li kien hemm noqqas ta' riforma strutturali li eh, kien wieħed mill-raġuni ta' dan. U nikkonferma u naqbel li l-fokus fil-rapport għandu jkun fuq riforma strutturali l-kollega mill-Irlanda u minn Ċipru u koll taw rapporti tajbin dwar il-progress li kisbu permess tal-riformi strutturali. Xi kollegi talbu kif saqsaw kif nistaw nikkompensaw għal eh, l-izbilanċi li għanna u jiena naħseb u li dini ħaġa li titsa il rapport illi għanna ninkludu għom fil-kompetitività tal-ekonomiji tagħna. U dik di mish eh, ħaġa sempliċi għandek bżon ta' maġġoranza politika għal dan u fid-demokrazija l-unika maġġoranza hija waħda li, li konvinċiet il-maġġoranza tal-popolazzjoni li hemm bżonn ta' riforma strutturali u dik ħaġa diffiċli ħafna biex tagħmilha politikament u nafuha sew fil-Ġermanja di. Ir-rapport biċ-ċar jissemma li l-Ġermanja xi bis 20 sena ilu eh, kien eh, kienu ħarsu lejh bħala l-marit tal l Ġermanja, minħabba n-nuqqas ta' riforma strutturali kienet eh, l-ura wara l-oħrajn u għalhekk il-riforma strutturali hija il, il dak li huwa essenzjali għal pajjiżna il-fatt li relatur jiffoka fuq dan huwa ħaġa eċċezzjonali u pożittiva u naħseb li hija ħaġa li nistgħu nappoġġawha. Forsi nista' ngħid eh, ukoll nitkellem dwar dak li jissemma fuq il-leġitimatizza uh, eh, demokratika fil tal-grupp tal-Euro għanna niftakru kostantament li il-Ministri tal-Finanzi tal-Zona tal-Euro għandhom leġitimatezza eh, permezz tal-maġġoranzi, eh, permezz tal-Parlamenti Nazzjonali u l-maġġoranzi li għandhom fil-pajjiżi relativi tagħhom. U għalhekk meta tajt li mhuwiex leġittimu, et eh, tamel dis eh, et eh, twaqqa l-affarijiet mhumiex qed taġixxi sew fil-gwatt tal-Istati Membri. Għandi kummenti ieħor ukoll jien għandi l-onur nirrappreżenta l-Bundestag f'pajjiżi. Iżda anki fuq il-livell federali u anke fuq il-livell reġjonali għandna restrizzjoni fuq id-dejn ġdid U dan japplika l lander mill-2020, dan ifisser illi għanna l-wisa għall-investimenti u qed naraw dan fil-budget nazzjonali fl-2014. Dan dana ġi applikat u minn dak iż-żmien kien pos, sar possibbli li nżidu eh, l-investimenti għax dina kienet parti wkoll mir-riforma strutturali. Grazzi ħafna Issa naddu għal-Parlament Europew per Vanx Perez, il-koordinatur tal-grupp tal-SND. Grazie ħafna, President. U nilqa nati merba l-kollegi tiegħi mill-Parlamenti Nazzjonali naf li jintkom orajja, però inħoss il prezenza ta'kom punt importanti meta l-affarijiet qed jinbidlu fis-semestru Ewropew. Fit-tieni nofs tas-sena se jkollha idea dwar fej wasanna minħabba ċiklu ekonomiku. Naħseb li wasal moment żmien, eh, moment tajjeb, ehm, is-sena li għaddit il- il-ġi introdott l-idea tal-aggregate eh, fiscal stance u naħ nisaw naraw li dak kellu effett fil-Konsil u eh, fil-numru ta' stati membri fej beda dibattitu, eh, mbeda dibattitu kbir. Jekk irridu eh, naqdu damma dak li diġa ġimaru fin-nuqqas ta' investiment mod strutturali kullim kien fl-Unjoni Ewropea it-tip ta' situazzjoni li waslet għal FCS għanna bżon ta' approċ makroekonomiku għall-isfidi sfidi li t-nifacċaw rridu nagħmluh dan permezz tal-pożizzjoni tal aggregata fiskali li hija eh, pozittiva. Naħseb li dak huwa wieħed mill-elementi li rridu eh, ikonna dibattitu mal-Parlamenti Nazzjonali fuq dan, irridu naħdmu fil-fond fuq dan. Punt ieħor huwa xi ħaġa li ġa semma minn eh, min kollega tagħna Sinjura Kretu l-idea tal-Eurozona u dawk il-pajzi mux fl-Eurozona. Dibattitu li ġili fridna, iżda bla raġun. Jena notajt li President Juncker fil-dikjerazzjoni tiegħu tal-Istat tal-Unjoni tkellem dwar it-twaqif ta' dawk il-pajizi ta' qabel li huma qabel l isħubija għal fond għal-jom jekk ikollok pre-accession fund għall-Eurozone, għal-zona tal oro dan ifisser impenn ċar fil-gwar tal-żmien involuta tħul fl-Unjoni Ewropea x'inkella għandhom il-fondi strutturali hemmhekk biex biex jaħdmu eh, fuq il-konverġenza. Jekk narfu li lan tas-sobija fi żona tal-Ura tal-Euro għanda sir kwestjoni politika għal dak il-pajzi fil-zona tal-ora u barra zona tal-ora din hija ħaġa li rridu naħdmu fuqha u mhux biss niċħdu li dina tagħmel differenza mhux l-istess mhix l-istess ħaġa li tkun ġewwa jew ġewwa żona tal-ewro. E, kieku kulħadd kien jidħol tistaw timmaġinaw kieku kulħadd daħal fil-Eurozone da il-kwestjoni tal-investiment jew tal-ekonomija kollha il-tranzizzjoni ħadra wkoll li hija ħaġa li tiffaċċa l-ekonomija Ewropea kollha kemm Jekk ma rridux meta stat partikolari se jidħol fil-żona tal-euro, din hija informazzjoni essenzjali għanna dibattitu għaddej fuq il-pakket li l-Komissjoni s-tressa jew resqet fuq il-mejda fuq il-6 ta' ottubru fejn eh, il-bilanċ tas setat kien importanti minnaħa tal-Parlament eh, Ewropew aħna nasbu l-aspetti demokratiċi tal-gvernanza u essenzjali iżda l-President qed eh, jgħidli li m'għandix biżejjed ħin biex nidħol iżjed fid-dettall. Iva, nittamaw li se jkollna dialogu kontinwu mal-membri u mal-membri tal-Parlament Nazzjonali se jkollna konferenza fit-Tallinn. Signora eh, Sir Paolo Pereira issa mill-Portugal, mill-Parlament tal-Portugal. Grazzi ħafna President. Se nitkellem fil-qosor. Se nibda bil-rapport un bat eh, naddi għal-Portugal. Jina ma tanċina entuzjast dwar dan il-rapport. Kulħat jaqbel illi jekk nistaw nikbru bitlieta fil-mija pala medja, il-problemi kollha tagħna ikunu solvuti. Il-tkabbir, l-impegi, il-finanzi pubbliċi jekk nistaw. Issa, il-problema mhix li inwaqfu eh, l-anijiet iżda li konna l-istrumenti biex nilħu lan. Il-rapport fakkarna dak li intqal fil-Lisbona, fil-Konsil, um, fej intqal li faċar snin l-Unjoni għandha tkun l-ekonomija iżjed għabbażi eh, tal-tkabbir sistemiku dak hemm importanti għax ifakkarna li mhux biżejjed li tifissa l-għanijiet trid taħseb dwar l-istrumenti li jintużaw biex tilħaq l-għanijiet. L-għanijiet u l-istrumenti għandhom jindirizzaw il-problemi segwenti kif nistgħu nikkorreġu l-sbilanċi makroekonomiċi fi żona tal-euro mhux biżejjed li jkollok MIP il-proċedura kontra l-izbilanċi iżda trid tindirizza kif tikkoreġġiha pajjiżi li għandhom iż-żejjed eċċessiv pal Olanda pal Ġermaniża biex tikkoreġġiha kif nistaw nimplementaw eh, eh, eh, pożizzjoni fiskali wiesa kif, kif ġi mill-Mr. Pereira għanna raġunijiet u eh, nittama li kolli ħin biex nispiega l għaliex il-pozizjoni fiskali eh, fl-Unjoni bħalissa miex eh, se, se tikber expansionary u ma tistax tkun li ma strumenti se nużaw fuq livell tal-Unjoni Ewropea biex najnu l-żazax u biex naqsu il-qat fost iż-żazax problema kbira. Għanna bżon ta' strumenti għal politiki u mhux biss ikonna għanijiet. Se nieħu se nitkellem ftit dwar il-Portugal, il-Portugal għandu rekord tajjeb, kellu rekord tajjeb fl-aħħar snin kena l-inqas deficit um, fl-axar 45 sena um, zidna l-irrata tal-16% naqas għal 9% zidna l-GDP għal xi wieħed u 27% tal-GDP din sena u għanna vulnerabilitajiet ovvjament u l-izbilanċi makroekonomiċi u koll għad fadal il-problemi. Issa l-Unjoni Ewropea ma tanċettajna u din għandha marbuta mal-pożizzjoni eh, fiskali. Il-lan fuq medda ta' żmien eh, medja eh, għal Portugal bħalissa huwa 0.5% tal- tal-bilanċ strutturali dan ifisser li l-Unjoni Ewropea tajt il-Portugal li fl-2021 irrid ikollok is-surplus ta' 4.9% tas-surplus Jiġifieri l-mod kif eh, l-lan fuq meta ta' żmien as medja għal pajjiżiet implika li kollok eh, politika fiskali li ma tkunx tajba għal l-ekonomija. Għanna studji fil-Portugal li juru illi eh, fiscal policies jett twassal għal riżultati ekonomiċi aħjar u ratio inqas tal-GDP u bekk dan sanala. Grazzi. Issa Lesbeth Bell Pulsen mill-Parlament ta' Danimarka. Tak for invitationen, og tak for rapporten, og til øh, rapportøren. Øh. Grazzi, grazzi għal dan il-dibattitu u grazzi għal rapport. Nishti nirringrazzja Sur Hakma, kir relatur għandu raġun meta jgħid li eh, kellu raġun meta jgħid li kollok il-rasek fil-friġ u il-saqajk fil-forn naqbel iżda nisht insemmi xi punti li naħseb li eh, ma li qed nitkellmu dwarhom hawnhekk iżda anki l-Kummissjoni għandha tħares lehom u rrid imbagħad nirreferi għal dak li qed jiġi f'xi pajjiżi inkluż tiegħi Danimarka għanna bżon ta' politika sostenibli. Ma naħsibx illi eh, illi da kien enfasizzat bizzejt f'dan il debattitu għanna nħarsu li l-sfidi li għanna għanna nizguraw li l-Komissjoni Ewropea u l-Gvern tijaj eh, li femu li eh, rridu naraw li femu li rridu nistudjawum sew dan l-sfidi un bat il-kwestjoni tad domanda u ma rajniex e, domanda tizdiet din hija kwistjoni li narawha fid-Danimarka rajna li sensila ta' riformi li ġew implementati e, waslu biex l-izbilanċi saru għar u qed inħossu l-konsekwenzi ta' dak kollu. U dan huwa l-każ fil-pajjiżi oħra fl-Ewropa dak li qed ngħaddu minna eh, bħalissa huwa minħabba eh, sensila ta' żbilanċju minħabba eh, għażliet għandna nużaw iżjed riżorsi biex nixtru l-isma u għandna nużaw il-kull tip ta' odot finanzjarju kreattivi biex niffokaw fuq l-iżvilupp ta' prodotti ġodda fis-settur finanzjarju 85 tal-attivitajiet li jisiru mill-settur finanzjarju għat ma jaslu għall-ekonomija reali, ma jwaslux għall-ħolin ta' xogħol u ma l-SMEs li qed isibuha diffiċli ħafna biex ikollhom aċċess għal kapital kapitali. Aħna għandna politika ekonomika li waslet għal livelli għolin ħafna ta' dejn Rajna d-dejn eh, tana jizdiet b-57 biljon u naħseb li għanna bżon ta' tkabbir sostenibli rridu nizvilupa l-ekonomija tana, rridu naħseb dwar l-istrumenti finanzjari, li għanna bżonnom biex nizguraw li kunem tkabbir ekonomiku kif suppostu l-prinċipju tal-ugwaljanza sfortunatament kien nieqes eh, biċċar minn dan id-dibattitu iżda grazzi għal din l-istedina eh, huwa pjaċir kbira li qiegħed hawnhekk Kostas, grazzi Kostas Maridis mill-Parlament Ewropew. Grazzi ħafna President. Xi ġimgħa ilu fi Strasburgu fil-plenarja Kenna dibattitu dwar il-kumpat fiskali, il-Fiscal Compact. U id-diskutajna il-budgets tal-Istati membri. Għandi li smajna xi ideat importanti ħafna jekk irridu nitkellmu dwar il-Fiscal Compact li jitratta il-konverġenza tal-ekonomiji reali tal-Istati membri F'dak il-kas irridu nerġaw lura għal dak kollu. Irridu naraw xi dibdiliet huma meħtieġa biex verament ikun hemm eh, konverġenza fl-ekonomiji. Ħanħarsu lura lej dak li seħ mill-2013 sissa. Naħseb oġġettivament riżultati huma ta' diżappunt. Għandek ħafna kwistjonijiet li għandhom jinbidlu u xi kellima eh, iffokaw fuq dak li għandu jinbidel per eżempju. Eh, l-istati membri għandhom ikunu involuti fil-riformi strutturali, ma jistawx iġu imposti minn min fuq. Ma jistax ikollok eh, daqs għal kulħadd l-istess situazzjoni għal kulħadd. Narfuh dan iżda fil-prassi ma napplikawx. U jisna qed ninjoraw speċifiċitajiet tal-istati membri se jkonna nirrispettaw regoli biex nikkorreġu l-izbilanċi makroekonomiċi u regolaritajiet, issa naħseb li l-Komissjoni qed tifoka wis fuq id-deficits eċċessivi u mhux fuq il-surpluses eċċessivi. Wieħed jista' jresaq l-argument li id-deficit ta', ta pajjiż huwa s-surplus ta', ta pajjiż ieħor. Fadal li minuta u xek. Għandi minuta? biex nitkellem. 45 sekonda. Issa fil-gwad tal-Unjoni Bankarja, meta, meta naqblu fuq l-Unjoni Bankarja naqblu dwar tliet pilastri. Resoluzzjoni, regolament, u skema tal-garanzi pan-Europew. Eh, aħna ħafna sin wara żewġ pilastri ġew implementati iżda tielet pilastru li fil-fatt kien l-ewwel pilastru kien fil-post biex ikonna eh, kondizjoniet indaqsa kulħadd kulħadd għadu hemm għadu pendenti. Din hija ħaġa li żgur li kulħadd irid jerġa' jistudja jekk irridu jkollna kompetizzjoni komuni eh, b'kondizzjonijiet indaqsu eh, u indaqsa l-kulħadd. Grazzi. Thank you. Uh, Grazzi. Issa Karel Fidler mill-Kamra tad Deputati ta' Repubblika Ċeka. Grazzi ħafna, President. Mela jina narja illi Tlet minuti mhumiex twal għal kulħadd bl-istess mod. Insomma, jiena mill-Parlament ċek, ma konċ ħan nitkellem oriġinarjament, ma issa jisni qed inħossni obbligat kważi kważi wara li smajt dak il-intqal. Jina rajt tlet punti ewlenin li jispikkaw f'dan id-dibattitu. L-ewwel nett il-mod kif jitkellmu dawn il-nies jużaw ħafna kondizjonal x'għandu jiġri, x'jista' jiġri, kif għandhom jiġru l-affarijiet, eċetera, eċetera. It-tieni ħaġa li qed naraw wkoll tispikka minn dan id-dibattitu hija li kollox pozittiv, tendenzi pozittivi, aspettattivi pozittivi, il-futur um, il-ellex li hemm qoddimna. U t-tielet ħaġa mbagħad hija l-fatt li ħafna kellima semmew ukoll li ġarbu ċertu dizappunti, ċertu diskrepanzi, ċertu zbilanċi. u politika monetarja u fiskali forsi daqsxejn inqas minn perfetta fiż-żona euro. Kellim partikolari bl-aktar mod elokwenti għalilna illi m'hemmx soluzzjoni waħda li tista' tapplika għal kulħadd ħaġa li naqbel miegħu perfettament. L-ismajt jiena jixbaħ ħafna dak illi edna l-aħħar darba illi jina kontaw fil-Parlament. Jiena meta kontadni għadni iżgħar kelli esperjenza bir-reġim komunist, hemmhekk ukoll kienu jitkellmu fuq futuri l-għellex ma affarijiet kienu differenti. Il-fattu li hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq Two Speed Europe. Klim sbieħ li bażikament ifissru li l-Ewropa ma taħdimx. U dak huwa l-punt għawlini li ħadd qatt ma kellu il-kuraġġ li jgħid. Grazzi. Thank you. Grazzi li lek. Liba Virnik, għall-għalde. Nirrangrazzja l-kollegi mill-Parlamenti Nazzjonali tal-ġew hawnhekk illum u jiddiskutu dal-fajl importanti maħna. Nirringrazzja wkoll is-Sur Mark tal-kooperazzjoni tajba xogħol estensiv li għamel matul il-ħafna diskussjonijiet li kellna fuq is-semestru Ewropew. Naħseb il-koll nistgħu naqblu illi ir-rapport huwa kompromess bejn il-pożizzjonijiet differenti li kienu l-punt ta' tluq tagħna bħala x-Shadow Group Liberali. Nixtieq li nġbilkom l-attenzjoni għal dawn l-affarijiet Għadin naraw illi ħafna stati membri għadhom mux għadin jimplementaw il-CSRs u ma bis 2% taħħom illi dawn ġew implementati fl-2016, specialment jekk inħarsu mbagħad iżjed lejn ir-riformi fejn sar l-inqas progress, naraw li hemm stampa problematika u l-ikbar problemi donnom huma ir-riformi fil-kompetizzjoni u l-R&D. Eżis kollegi, jekk aħna rridu nibqaw kompetittivi l-qoddim, dawn huma propja loqsma fejn l-Unjoni Ewropea suppost qiegħda fuq net, Għalhekk ngħidilkom kemm importanti illi nżidu l-isforzi sabiex jiġu implementati CSRs l-ekonomija qed tirkupra. Ovvjament, bl appoċ ta' riformi neċessarji li ma' riformi li jkunu strutturali. L-unika mod kif l-ekonomiji tagħna jistgħu jibqgħu kompetittivi fid-dinja tal-lum u ta' għada huwa billi iżidu u jolu l-produttività tagħna iktar investiment fl-R&D wassal għall innovazzjonijiet li mbagħad waslu għal aktar impigi u bekk ukoll sikurtà fuq tul ta' żmien. Dawn l-investimenti ma jfissirx li jridu nafqu iżjed imma li nonfqu b'mod differenti. Fl-aħħar snin il-koll irrealizzajna kemm huwa importanti li jkollna budget bilanċat u deficit sostenibbli. Nixtieq nieħu l-aħħar opportunità sabiex nwissikom kontra djun eh, gbar fid-dawl ta' rati tal-imaxxelew fil-futur. Hemm bżonn li nappoġġaw in-negozju l impjeki għal kulħadd u bħalu u naqsu l-ostakli interni għall attività ekonomika transkonfinali u bekk inseħħu wkoll is-suq intern. Grazzi. Grazzi. U l-aħħar kellim Mr. Hayes għal PPE. Grazzi tal-paċenzja, Sur President, fil-qosor. Nilqa il-kollegi mill-parlamenti nazzjonali kollha speċjalment is-Senatur Donald mill-Irlanda, kollega tiegħi Dan ir-rapport ta' Sur Hokmark juri kemm hemm bżonn l-ownership, ownership mill-istati membri tal-proċess ta' riformi strutturali li jrid iseħħ. L-Ewropa mhix ħadd tkun f'sitwazzjoni aħjar f'termini tal-effettività u produttività tagħna jekk ma jirnexxinix implementaw ir-riformi strutturali u dan kollu ifisser ownership. Aħna f'pajjiżi lil poplu irlandiż ressaqnilhom trattat ta' Fiscal Compact fl-ar żmien possibbli u n-nies appoġġawha f'referendu dan għax qatt ma rridu jgħixu jerġgħu dak iż-żmien kra fl-ekonomija Irlandiża. Naħseb ħadd ma jrid jerġa' jġarraba dil ħaġa kulħadd kull ġenerazzjoni trid ekonomija produttiva budget bilanċat. U l-iktar ħaġa importanti jekk kif nimxu l qudiem huwa illi għandna issa regoli fit-six pack fit-two pack li jridu jiġu nfurzati għal kulħadd minn kbir u minn iżgħir. Però dan ma seħħx fid-disajnijiet taħt il-patt ta' stabilità u skobbir, allura irrid isseħ issa ir-regoli l-istess għal kulħadd u rridu nżommu magħhom dawn kbir kemm u kbir jew żgħar kemm u żgħar l-istat membru. L-aħħar ħaġa li xtaqt ngħid hija di President. L-importanti ta' CSRs fil-ħdan is-semestru huwa li għandhom jienu jigwidaw lill istati membri jagħmlu affarijiet li huma fl-interess eh, tagħhom eventualment u nitlob li kummissjoni biex ma tiġix kull sena tapplika dan il-cut and paste imma biex taħdem fiktar dettal flimkien mal-parlamenti nazzjonali sabiex tħeġġeġ din l-idea ta' ownership u dan għadha ngħidu qed ngħidu jien bħala ċittadin minn pajjiż illi għadda minn dan il-proċess kien hemm żmien meta kellna 20% deficit fil-GDP tagħna u issa fl-aħħar wara 10 snin ħa ikollna budget bilanċat bħala parti mill budget tal-2018 eh, u dan huwa żmien illi m'għandniex għalfejn nerġgħu ngħaddu minnhom jekk inżommu mar-regoli li għandna hawnhekk. Grazzi ħafna. Kellna talba oħra kelma. Issur Kreiner mill-Awstrija. Skużana naħseb li fnieh ismek bizniħ ġara xi ħaġa tinkwita xej, President, għanzi grazzi ħafna tal-li għaddejt li l-kelma u tajtni l-opportunità. mux ħanajt li ma joġobniex il-rapport, immem partijiet minnom jissu aktar dokument ideoloġiku milli stampa oġġettiva ta' situazzjoni ekonomika fl-Unjoni Ewropea. Eh, organizzazzjonijiet neoklassiċi anke bħala OECD li m'domx jaħdmu jikdbu hekk eh, jisu minn 10 snin issa li naqsu l nefqa pubblika u kollox Eh, iku għajtu żgħar għandu huwa kunċett pre-kriżi illi l fat li ġiet ippubblikata xi ħaġa ta' dan it-tip illum il-ġurnata twaħħaxni. Pajjiżi illi tradizzjonalment għandhom settur pubbliku kbir ħafna bħal iżvezja u Danimarka eh, ah, sejrin tajb ħafna mod ekonomiku ah, minkejja li għandhom settur pubbliku kbir imma propju għaliex dan huwa settur pubbliku effiċenti U għallura kif għanna naqsuh dan, kif għanna namlu ħazar, mux dak rridu naraw aħna, mux kif nċaknu imma kif nsiru aktar effiċenti. U jekk oġġettivament allura naraw is-soċjetajiet tagħna, l-komunitajiet tagħna kif jaħdmu, u mhux minn perspettiva ideoloġika ma minn perspettiva em, prammatika. Il-pubbliku, settur pubbliku, hemm dak privat f'ħafna partijiet jiddu naraw kif nagħmluh iktar effettiv, allura iktar effiċenti u mhux sempliċement kwistjoni tali tnaqqas. Nittama li dan ir-rapport tirriveduh u terġgħu tiksbuh qabel ma tivvutaw fuqu. Grazzi. Grazzi lilek. Qabel ma ngħaddi l-kelma lir rapportera l-kummenti tal-aħħar tiegħu, Nixtieq forsi ngħaddi xi żewġ kumenti jiena Mella l-ewwel nett nixtieq nuri l apprezzamenti għal diskussjoni eċċellenti li kellna u niċċara wkoll illi dan l-abbozz rapporti li ġew ippreżentati emendi għalli ieħu rapporter daħal ukoll fil presentazzjoni eh, eh, u l-rapporter koll prezenta kompromessi qed nirreferi hawnhekk għal dawk illi ħassew li huwa zbilanċat ir-rapport, ir-rapporter huwa tal-PPE u hemm idea differenti ovvjament fil-Kamra, imma l-idea ili nħorġu b'kompromess, dan huwa xogħol ta' kompromess u jekk inħarsu lejn l-isfidi li qegħdin niffaċċaw Naħseb illi jekk nifmu u naraw li l-kupru li għaddej, nindunaw li dan huwa bis-saħħata bosta elementi. minn dak l-istati membri illi irriformaw sejrin tajjeb u l-riforma strutturali hija fundamentali kif qal il-rapporter, jekk qabel il-politika fiskali ta' raħar l snin ma tam qabla ma dawk ta' snin ta' qabel, naħseb illi dak li applikaw il-flessibilità għal pat ta' stabilità u skabbir u evitaw għalhekk it-tendenza proċiklika, irna xilhom jevitaw dan il naqis ta' deficit li konsolidazzjoni li jkun qawwi wis u għalek ixxekka l-affarijiet. Naħseb li l-affarijiet illi dan kien ħafna aktar effettiv mill-imġiba li kellna fis-snin ta' qabel 2011 2013 fejn naħseb issa anki il-komunità ekonomika qed tgħid li kien hemm wies ehm, konsolidazzjoni b'effett proċikliku. Għalek, ejja nitalmu mill-modi u ejja nħarsu lejn l-sfidi li għanna qoddimna. Il-riforma strutturali waħedha ma nistawx ngħidu li ħassolvilna kollox, żommu ma' regoli, għamlu reformi u l-affarijiet jiġu waħedhom. Jew ngħidu għandna bżonn ta' stimulus fiskali, riforma mhix importanti fl-opinjoni personali tiegħi la ħaġa u laqqa soħra mija korretta. Naħseb illi għandna bżonn fl-istess waqt pożizzjoni fiskali illi tkun antiċiklika, ovvjament meta ċiklu kun sejjer għall aħjar għandna bżonn nintrasnu daqsxejn iżjed jew inkella bil-kontra ġiri kollna bżonn nimbuttaw daqsxejn. Issa xinu ma riformi strutturali dan huwa suġġett interessanti għax mhux sempliċement kwistjoni li tnaqqas l-ispejjeż imma li żdid l-effettività pereżempju tal-amministrazzjoni pubblika tagħna, eċċetera. U dan joħodni għall-aħħar punt li xtaqt nagħmel ma li jorbot mas semestru man kif kuntest aktar wiesa kif jista' jkollna governance aħjar, trade-off aqwa bejn pożizzjoni fiskali tajba il-prioritizzazzjoni investiment, kwalità aqwa ta' nefqa pubblika u iktar konverġenza ekonomika u riforma strutturali ġifiri fl-aħħar snin marna ħjar mis-snin ta' qabel fir-rikonċiljazzjoni ta' dawn l-elementi kollha. U naħseb allura li governanza aqwa tejna sabiex ikollna Unjoni Monetarja aqwa l-Parlament daħal din it-trade-off bejn il-linji gwida sa' konverġenza u il kapacita fiskali u naħseb li tkun ħaġa allura utli ferm u dan jista' jkun is-segwitu tad-diskussjoni f'Tallinn illi din id-diskussjoni u l-bżonn li jkun hemm politika bilanċjata nżewġuha ma' diskussjoni illi titratta wkoll il-plastija tal-Unjoni monetarja tagħna, Unjoni Monetarja ta' Komprensiva. għunar biex tikkonkludi, mela xi riflessjonijiet ma naħsibx li għandna nidħlu f'dibattitu tal-partiti hawnhekk Għamnek kullħat għandu opinjoni differenti fuq il-politika ekonomika skont mill ma parti ġejjin. Kont ikun iktar sabbis kiku ma kien xek. Naħseb li hemm bżonn tlet idejat maħna għamnek. Kif għal il-President, il-politika ekonomika hija xi ħaġa komplessa għandek il-politika ta' monitoraġġ, politika fiskali, ir-riformi strutturali, kompetittività. Trid tqis dan kollu. Il-problema reali ma kienx meta kien hemm id-deficit fl-Istati Membri Dak hu antiċikliku, il-problema tkun jekk in-nefqa tkun qed issir tal-immod li l-flus qed jispiċċaw. Għax imbagħad hemmhekk tassew ikollok l-awsterità. U hemmhekk tassew l-ekonomiji ikunu qegħdin ibatu. Għalhekk kif qalu ċertu kollegi hemm bżonn illi nwettqu u nimplementaw ir-regoli li għandna mhux għax qed ngħidu li ma jiġu konna deficit u nistimulaw l-ekonomija, imma biex naċċertaw illi maħniex qegħdin infixklu l-bilanċ li neħtieġu. Kultant, tittaħseb dwar il-miżuri li tittieħu ir-riformi li trid tagħmel u dak tajjeb tkun taf fejn trid tasal L-aħbar il-ħazina li nakol i illi mux edin imorru tajjeb daqs kem suppost morru. L-aħbar it-tajba i illi maħnix għat imorru tajjeb daqs kem nistaw imorru għalla xek ma nistaw namlu xejn aħjar minn hekk naħseb li tkun ta' disappunt kbir. Il-ħaġa U mela, qed nagħmel id diskussjoni illi kien hemm min qal ukoll spjega kif saret il-bidla. Smajl bi pjaċir kollegi jgħidu li s-sitwazzjoni żviluppat minn kriżi abbjata għal stabilità f'bosta stati membri. forse ħaġa ovvja din, imma hija ħaġa li tixxed ħafna wkoll għax ifisser li nistgħu namlu xi ħaġa dwarhom il-problemi. Intqal ukoll illi pereżempju eh, l-ambjent ma semmiex daqskemm suppost kellu dan huwa rapport ekonomiku ma ħaġa loġika wkoll li inti meta jista eh, tikseb l-investiment ovvjament inti qed tidħol f'ekonomija iktar moderna. Mbagħad fl-aħħar ħaġa li wkoll smajnija bosta drabi fid-diskussjoni hija l-bżonn ta' ownership, ownership ħata tal-istati membri, il-bżonn ukoll li jsiru affarijiet fuq livell Ewropew x'tista' tagħmel fuq dan il-livell sopranazzjonali x'għandek bżonn tagħmel ukoll. Problema li għada hemm semmejt ukoll minn xi kollegi din i illi anki jekk inti jkollok il-kupru ekonomiku, anki jekk l-investimenti imorru għall-aħjar, xorta huwa għal kupru dajjef ħafna fjak. U dan fi żmien ta' politika monetarja eh, estrema brata tal-imax baxxa ħafna din il-problema, Sur President, kif jista' jkollna aktar investiment, dana jimplika wkoll ċertu affarijiet fil-politika fiskali monetarja, imma anki bil-riformi strutturali sabiex nżidu kompetittività tagħna. Grazzi ħafna, grazzi tal-li daw l-aħħar minuti ħarstu lejha b'tant eh, ġentilezza. Grazzi ħafna issa. Naddi għal punt li mis u kontenti aħna tassew illi għaw mana il-membri tal-Parlamenti Nazzjonali tajb ħafna li għadin niddiskutu ma'kom ukoll dawn is-suġġetti tant relevanti bħalma huma il riformi fiskali il cctb u il ccctb u ngħaddi il-kelma lis sur Ludermeyer għal dina it-tieni parti tal-aġenda komuni. Grazzi. Thank you very much. Uh, thank you very much, Roberto. Uh... Grazzi tassew, Sur President. Mela, malajr malajr għaliex qed nittardjaw. U uh, suppost nispiċċaw fil-ħin. It-tieni parti tal-laqa tagħna ser tiffoka fuq żewġ proposti leġislattivi importanti ħafna. Is-CCTB u is-CCCTB, il-Common Corporate Tax Base u l-Common Consolidated Corporate Tax Base. Il-pakkett għandu lan li saħħaħ is-suq uniku u li jiġġieled prassi ta' ippjanar fiskali aggressiv. Din hija waħda mill-iktar proposti importanti f'wieħed minn l-iktar oqsma importanti li jaħdem fjem il-Parlament Ewropew f'dawn l-aħħar tliet snin. Il-Parlament dejjem kien attiv f'dawn il-kwistjonijiet bħal Lux Leaks, Panama Leaks u aħna xtaqna intejbu is-sitwazzjoni fil-qasam tal-evitar u l-evażjoni tat-taxxa fuq livell korporattiv u qed nieħdu gost qed niddiskutu dan is-suġġett il illum. Id-data sa meta il-Parlament Nazzjonali jistgħu jsottomettu kommenti kommenti fuq il-proposti kienet it-3 tal-Jannar tal-2017 u kien hemm 19 l-sat membru li, li evalwhom kien hemm seba' opinjonijiet raġunati mill-Parlamenti mid-Danimarka, l-Irlanda, Lussemburgu, Malta, Svezja u l-Olanda li batu l-na anke żewġ opinjonijiet Wara li rajna dawn l-opinjonijiet mill-Parlamenti Nazzjonali, il komitat jkun iddeċida li jissidna rappreżentanti tal-Parlament Nazzjonali biex nagħmlu skambju ta' opinjonijiet fuq dan il-pakkett inkluż it-tassazzjoni tal-ekonomija diġitali. Nemnu li rridu nifmu li l-Parlament Nazzjonali u l-Parlament Ewropew nifmu xulxin. Issa, id-dibattitu ħajibda l preżentazzjonijiet osra tar-rapporter tal-Parlament Ewropew is-Sur Tang u s-Sur Lama Sur. Imbagħad se nagħtu l-mikrofonu lil rappreżentanti tal parlament Nazzjonali u l-membri tal-Parlament Ewropew. Qabel il-laqa irċivejtu nota bil-mistoqsijiet li ser jenuna fid-diskussjoni nixtieq nisħaq illi dawn iż-żewġ proposti huma komplikati ħafna u nittama li din il-laqa għal kem qasira tejn sabiex nifmu aħjar il-kontenut ta' din il-proposta u l-benefiċċji tagħha. Il-proċedura hija l-istess għalhekk nagħti l-mikrofonu li surtang għal 7 minuti u stur lamassur għal 7 minuti imbagħad kull membru tal-Parlament Nazzjonali kun jista jintervjeni sa' 3 minuti. U nitlob il-kollegi ta' segretarjat biex kemm jista' jkun naħkomodaw kollegi. Nibdew bil-sor Tang. Grazzi sew sor President. Nil-għakom f'dan il-Parlament Ewropew, napprezzaw sew li jedin maħna. Għanna zewġ proposti d-demna u zewġ rapporters. Għalan la massur u jiena id-deċidejna li naħdmu fl-imkien għaliex nħossru dan huwa u wieħed u nittrattawh bħala fajl wieħed il-messaġġ politiku bħala Parlament Ewropew huwa li dan huwa fajl wieħed jekk irridu illi neħdu l-vantaġġ kollu minn din it-taxxa jridu naħdmuhom flimkien. U l-NGOs, il-kumpaniji u l-Parlament Ewropew l-koll naħsbu l-istess ħaġa hija xi ħaġa pożittiva ħafna li qegħdin magħna illum jiena u l-għandna massur qegħdin nippruvaw nżommu kuntatt mal-Parlamenti Nazzjonali. Kellna diskussjonijiet f'din f'dan il-Parlament u tajna wkoll suġġerimenti lil gvernijiet. Iżda aħna nishtiq nkunu f'kuntatt magħkom għax dan irridu li jkun fuq l-aġenda politika u rridu wkoll nisimgħu it-ħassib u l-idejat tagħkom u biex naraw kif nistaw intejbu din il-proposta. U din hi raġuni għalfejn ġejn aħna nżuru il-Parlament Nazzjonali bdejna f'Tallinn, l-Estonja, l-Lussemburgu, l-Belġu u The Hague. Imbagħad se nkomplu Berlin, Pariġi u Sofija aħna natu valur l-input tal-Parlament Nazzjonali u nixtiequ li nużaw biex noħorġu proposta aħjar. Nixtiequ però dan is-suġġett ikun fuq l-aġenda politika tal-Parlamenti Nazzjonali. Il-proposta innifissa se toħodna fis-seklu 21. Din hija bidla importanti ħafna fis-sistema tat-taxxa hija riforma, hija modernizzazzjoni. Għaliex? Għaliex is-sistemi fiskali attwali forsi għal eċċezzjoni waħda huma sistemi tal-seklu 21 meta kellna il-fabriki, iċ-ċumniji u il-ħaddima manwali fejn wieħed seta' jarax minn fejn ġej is-sors tal-profitt. Iżda dan inbidel minħabba globalizzazzjoni u digitalizzazzjoni. U għalek il-kumpaniji multinazzjonali kbar setaw jużaw pjanar fiskali u jażlu post għal kapital finanzjarju tagħhom, għal pjattaformi digitali tagħhom, għal proprjetà intellettwali biex bekk jillimitaw l-ammont ta' taxxa li jakkumulaw. U għalhekk wasalna f'sitwazzjoni fejn ħafna kumpaniji multinazzjonali aħalsu inqas milli ħalsu Eh, l-SMEs. Jekk wieħed ħares lejn eh, riċerka li saret, l-SMEs bħala medja iħalsu terz tat-taxxa u dan ma sibx li fisser li hemm kondizzjonijiet indaqsal dawn il-kumpaniji. U naraw mir-reazzjonijiet tan-nies għall-Lux Leaks u Panama Leaks li n-nies ħossu li ħaġa inġusta illi kumpaniji kbar iħallsu inqas mill-ħanut tal-laħam u tal-kafè. Issa, is-CCTB u s-CCCTB jistgħu jibdlu dan kollu biex niffukaw fuq fatturi iktar tangibbli. U bekk nevitaw sistemi li iħallu jippermettu illi dawn il-kumpaniji kbar jillimitaw il-tax bills tagħhom l-ammont ta' taxxa li jakkumulaw. Issa, aħna iridu li din titressaq fuq l-aġenda politika biex ikollna idejat ta' kif nistgħu ntejbu din il-proposta. Nixtieq nixdilkom l-attenzjoni għal taxxa fil-ekonomija digitali, it-taxxa fuq pittaformi diġitali, Google, Amazon, Facebook, Apple, dawn il-kumpaniji kollha li huma digitali u m'għandhomx preżenza fiżika fl-Ewropa. Dan ħalli konsegwenzi fejn wieħed jista' faċilment jevita it-taxxa u qed naraw il-każijiet li tressqu mill-Kummissjoni kontra Apple u l-ġimgħa l-oħra kontra Amazon Din hija sistema korporattiva li taħtieġ permanent establishment, post fiss u il u għalan la massur u jiena ħriġda bi proposta illi ninkludu it-tastazzjoni tal ekonomi digitali fil-proposta li natu definizzjoni ta' permanent establishment billi ninkludu anke prezenza digitali u billi u kol nibdlu il-mod li bih jiġu allokati it-taxxi f'dak għandu xaqsam ma' rappresentazzjoni digitali. Qed nixdrukom attenzjoni għal dan għaliex f'dan l-aħħar xar rajna illi intlaqat l-idea ta' kif għanda għandhom jiġu ntaxħati dawn it-tip ta' kompaniji. Studju li għamilna aħna juri per eżempju, illi f'dawn l-aħħar tliet snin Facebook u Google irnexxielhom jevitaw li jħalsu 5 biljun euro ta' taxxa fis-sena. Dak huwa biss fuq tliet snin, ħafna flus. Issa Franza qegħdin joħorġu b'idea li aħna nilqawha wkoll. Li t-taxxa tkun ibbażata fuq il-profit u fuq it-tħul li tagħmel dik il-kumpanija. Aħna jiena u s-sur la nemnu li dan għandu jkun inkluż fis-CCCTB u s-CCCTB napplikawh għal kumpaniji digitali. Ħani għafawnik fil-introduzzjoni tiegħi. Grazzi tassew. Grazzi tal-li għamilt taqsira tal-elementi prinċipali ta' din il-proposta. Nati il-mikrofonu l sur Alanda Massur fejn ser jispiegalna it-tini parti ta' din il-proposta, il-CCCTB. Grazzi tassew, Sur President. Jiena nixti u kol najt kemm huwa ta' pjaċir għalija li qed nipparteċipa f'dan l-iskambju ta' opinjonijiet ma' rappreżentanti tal-Parlamenti Nazzjonali. Jiena stess kont membru tal-Kamra ta' Deputati fi Franza, kont qed naħdem fuq il-budget u naħseb li għalhekk huwa importanti ħafna illi l-kol kemm aħna nisimgħu mill-Parlamenti Nazzjonali fuq dawn il-kustjonijiet. Forsi nista' nibda billi ngħid illi meta qed nitkellmu dwar kustjonijiet fiskali il-Parlament Ewropew ma jistax jindaħal f'kustjonijiet nazzjonali jew jipperikola s-sovranità nazzjonali, il-proposti li qed isiru mill-Kummissjoni Ewropea u li qegħdin infasslu r-rapport tagħna fuqhom jimxu ma' trattat u ser jittieħdu deċiżjonijiet fuq dan il-qasam biss jekk ikun hemm unanimità u jekk dan jiġi ikkonfermat mill-Parlamenti Nazzjonali, jiġifieri intom bħala Parlamenti Nazzjonali se jkollkom se tieħdu l-aħħar deċiżjoni. Kif qal is-Sur Tang għandna qudiemna żewġ kwistjonijiet kemm xejn differenti illi rajna bħala riżultat tal-kriżi finanzjarji u skandli bħall-Lux leaks xi sentejn jew tlieta ilu u dawn rewna xi affarijiet fosthom. Biżieda tal-globalizzazzjoni, xi kumpaniji multinazzjonali li jaħdmu fil-ħames kontinenti li kienu qed jibbenefikaw mill-vantaġġi kollha offruti mir-reġimi fiskali f'pajjiżi differenti li setaw jevadu it-taxxa. U dan juri illi s-sistema li aħna kellna għat-taxxa korporattiva fuq livell nazzjonali kif għal Pol kienet infasla għall-ekonomija tas seklu 20. Is-seklu 20 meta kien diġà qed isseħħ qed isseħħ l-esportazzjoni lejn pajjiż ieħor, imma kumpanija li kienet qed tipproduċi xi ħaġa kienet qed tagħmilha fil-pajjiż ta' oriġini tagħha. Issa għandna production chains differenti. Fejn qed naraw illi tax base qed jiġi imminat minħabba l-globalizzazzjoni u minħabba l-avvenimenti kollha u l-kriżijiet li kellna anke fl-Unjoni Ewropea, it-taxxa korporattiva qed qegħdin nikkompetu bejnietna. Il-kompetizzjoni hija xi ħaġa pożittiva anke s-servizzi pubbliċi li huma offruti liċ-ċittadini. Abbażi ta' dħul li nirċevu mit-taxxa. Iżda din il-kompetizzjoni hija waħda inġusta u zbilanċata u minħabba dan aħna iddeċidejna illi pala Kommissjoni u l-Parlament u fuq livell globali u koll l-OECD li kif tafu huma attivi ħafna f'dan il-qasam, il-koll kemm aħna iddeċidejna illi hemm bżonn ta' forma ta' kodiċi ta' kondotta fuq livell globali. U dan din hija l-idea wara il-pjan li qed jiġi prezentat mill-OECD u aħna dan daħħalnih fil-permezz ta' żewġ daħħalnih fil-ġirof permezz ta' żewġ regolamenti u qed naraw illi fl-Ewropa irridu nadattaw is-sistemi fiskali tagħna sabiex inkunu nistgħu tassew inżommu l-kompetizzjoni. U niżguraw ukoll li ir-regoli li nkunu qegħdin napplikaw fl-oqsma kollha anke fl-Ewropa japplikaw anke fil-qasam tat-taxxa irid ikun hemm kompetizzjoni ġusta u bilanċata u dan għalhekk ifisser li għandu ikun hemm definizzjoni identika tal-ammont ta' xabli fil-pajjiżi kollha. U ikunem hemm trasparenza fil-kompetizzjoni għabbażi tal-rati u permezz tal-adozzjoni ta' regoli ġodda u mhux is-sitwazzjoni li għandna bħalissa. Bid-differenza illi issa għaddejjin diskussjonijiet politiċi dwar jekk għandu jkun hemm rati minimi jew le. Issa, lan huwa dak li għadni kemm spjegajt. Issa Paul qal ukoll li aħna nixtiequ nżidu xi ħaġa oħra li jkun hemm dispożizzjonijiet fuq l-ekonomija diġitali u qed nieħdu gost li xi pajjiżi bħal Ġermanja Meta kienu qegħdin imexxu il-G20 u anke dan l-aħħar Franza, għalu li jridu jiffukaw fuq dan u aħna nixtiequ li dan ikun wieħed mill-prioritajiet għal presidenza Estonjana ukoll. Għas-settur diġitali aħna nemnu li għandna jkollna approċ speċifiku li tapplika għal prodotti digitali Iżda b'test ġenerali, miflok ma nindirizzaw il-kumpaniji digitali, biss nindirizzaw l kumpaniji multinazzjonali kbar kollha. U U bekk id-data li tkun inġabret f'pajjiż partikolari u l-attività ta' dik il-kumpanija fuq it-turnover li tkun tagħmel dik il-kumpanija inżidu imbagħad kriterji oħra fuq id-distribuzzjoni fil-kontest tal-konsultazzjoni fostom il-bejħ, lassi u kemm ikunu iħadmu nies. Apparti minn hekk se nkunu qed inżidu l-ammont ta' dejta li tkun qed tinġabar tintuża. Xi pajjiżi għandhom id-dubji tagħhom dwar dan. Mhux il-prinċipju innifsu, imma jibżaw li jistaw jitilfu xi tħul fiskali u għalhekk ridu nqogħdu attenti jridu naraw li jkun hemm studju, evalwazzjoni tal-impatt biex naraw dan fiex ser jisarraf għal kumpaniji u għal pajjiżi fissom. Apparti minn hekk irridu nħarsu wkoll lejn font ta' kumpens biex matul il-perjodu ta' tranzizzjoni bħala riżultat tal-benefiċċji li jingħataw l ċertu kumpaniji dawk il-pajjiżi u kumpaniji li l-aktar li ser issofru biex ngħidu hekk jingħataw kompens. Grazzi tassew, mela inti sraqt 30 sekonda mill-kollega tiegħek imma qed tikkopraw tant tajjeb li ma jimportax. Mela, um, ħanibdew bl-ewwel kellim fissem il-Parlament eh, fissem il-Parlament Nazzjonali nagħti il-mikrofonu lil kollega mill-Irlanda. Grazzi tassew, Sur President. Aħna fl-Irlanda nħossru dan huwa dibattitu importanti ħafna. U nistiednu l-Sur Tang u l-Sur Lamassur biex tiġu fl-Irlanda Jiena membru tal-Kumitat tal-Finanzi fl-Irlanda. Aħna kumitat mammul minn membri ta' partiti differenti u ħriġna b'opinjoni raġunata fuq il-proposta attwali tas ccctb aħna nħossu li tikser il-kompetenzi li għandhom l-istati membri fuq it-taxxa fuq numru ta' aspetti. Ir-rata tagħna ta' 12.5% fuq it-taxxa korporattiva hija rata trasparenti hija essenzjali għal politika ekonomika tagħna u nħossu li hija importanti ħafna fil-ħolqien tal-postijiet tax-xogħol u hija xi ħaġa li ilha fisseħ f'pajjiżna ħafna snin. Hija rata effettiva, rata reali u trasparenti. Nemnu li s-CCTB tikser din ir regla ta' kompetenza. Issa in-natura arbitrarja ta' dawn il kifet il-mod li biħet jitkejlu l-affarijiet nemnu li dan ser jillimita il-tax base fl-Irlanda. U se jkun hemm għalhekk aktar tax planning. Issa, Il-proposta tal-BEPS u l-OECD aħna nemnu illi dan jaħdem bil-kontra u saret referenza għal dan. Aħna nemnu li dan huwa kontraproducenti għal dak li qed tipprovdi il-BEPS li tindirizza fuq livell globali u għabbażi ta' mekkanizmi li għandhom xaqsmu ma' transfer pricing. Dawn il-kustonijiet għandhom jiġu indirizzati anka fuq livell globali. Din hija xi ħaġa li aħna bħala pajjiż u bħala komitat li jiena membru tiegħu inħossu illi dawn l-elementi kollha iridu jiġu eh, ikkonsidrati u mesqa u dimentataj differenti. Issa, il-Kummissjoni fl-aħħar evalwazzjoni tagħha u sur la sur għal ximpat ser ħalli dan kollu. Din is-CCCTB palissa ma xejn bħala u il-Kommissjoni qalet li 0.14% tal- prodott gross domestiku se jiġi affettwat. Aħna nħossu li dan huwa ola għax mhux qed jikkonsidraw eh, aspetti bħal fat li aħna nesportaw ħafna u dawn l-evaluazzjoni li l kummissjoni ma tikkonsidrax dawn l-affarijiet. Aħna ser nitilfu sa 50% tal-bażi fiskali tagħna 4 biljun euro fis-sena il-budget annwali tagħna tal-ġustizzja. -tal Din il-miżura għalhekk fil-waqt illi nilqaw il-fat li għada għaddeja diskussjoni u aħna ovvjament nixtiequ intejbu il-mod li bih taħdem it-taxxa, aħna aħna kellna iktar minn referendum wieħed fejn wedna l-ċittadini tagħna li l-kompetenza fiskali dejjem ta' tibqa' fidejna din il-proposta tikser din il-kompetenza u jiena għalhekk ġejt hawnhekk illum biex inressaq dan il-punt fisem il-kollegi tiegħi. Grazzi tassew. Mhux qed nitkellmu dwar il- il-sostanza unek għat nitkelmu iktar fuq livell ġenerali, jekk ġobkom zommu mal-ħin. Hawnhekk qed nitkellmu dwar l-ammonizzazzjoni fiskali. Nagħti l-mikrofonu issa l kollega minn Ċipru. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω Grazie ħafna President. Nixtieq nibda billi nitkellem fuq dan ir-rapport U fl-axħar mbagħad nitkellem dwar il-pożizzjoni tal-Parlament Ċipriot tax il-Kumitat ħares jdaw għanna eh, opinjoni mill-plenarja wkoll. Għanibda billi ngħid li regoli biex tikkalkula l-bażi tat-taxxa flimkien mar-rata ta' taxxa jaffettwaw il itħul tat-taxxa u bekk eh, dan jista' jkollu impatt negattiv fuq it dħul tat-taxxa u dan ifisser li kollok inqas dħul pubbliku milli ikollok eh, li jintużaw għal eh, miżuri bħal appoġġ soċjali per eżempju il-ġustizzja fis sistema tat taxxa taqa' taħt il-kompetenza tal-istat membru għax huma responsabbli lejn ċittadini tiegħu s-CCTB ma jeħux in konsiderazzjoni il-problemi u il- u il-problemi il partikolari ta' ekonomiji partikolari u ma jirriflettix il bżonni il twali u jew fil-ġejjeni ta' pajis in partikolari um, dana jirrappreżenta il-riżultati totali għall-investimenti totali eh, Ewropej kollha kemm huma iżda ma kenniex evalwazzjoni xirqa dwar kif l-investimenti jistaw jiġu eh, affettwati individualment eh, fl-istati membri, specialment għall-ekonomiji żgħar bħal dik ta' ċipru jista' jkollna problemi fi riżorsi eh, umani u riżorsi oħra fejn irridu naġġustaw għal dan it-tibdil. Ma kenniex evalwazzjoni bekk il-kwistjoni tal- tal-evazjoni tat ta' xajja kwistjoni li qed tiġi eh, diskussa fl-OECD bil-pjan ta' BEPS u anki fil-qafas tal- tad-direttiva l-2016 żbarra eh, wieħed wieħed sitta sitta ħaġa li hija magħrufa bħala qatat il-BEPS u ta' qed jiġu eh, implementati mill-Istati Membri u bekk nix provi li miżuri ta' qabel mhumiex biżejjed ta' bażi ta' dak li jiena qed u l-evalwazzjoni tal-impatt tal-Kummissjoni jidher biċ-ċari li m'għandniex argumenti ċari li tresqu fil-gwart tal-vantaġġi ċari biex l-Unjoni Ewropea jidħol titħol u tmur kontra is sussidjarjetà hawnhekk jiena naħseb li dak li għandna hawnhekk jista jista jaffetwa il-bilanċ eh, illi ehm, tfassal minħabba il ftemi tal-doppja tassazzjoni bejn l-istati membri eh, f'dak iż-żminijiet ma kenniex il-CCTB fil-moħna. Ovvjament għanna l-kwistjoni tas suq intern u naħseb l-artikolu li għandu ċasom ma' suq intern u għal-bazi ħażin Eh, legali għal tassazzjoni korporattiva u jista' jkun ta' preċedent li jekk dana jintuża bħala bażi legali f'dan ir-rapport jien aħna nemnu li huwa meħtieġ li nadottaw il-żewġ proposti għad-direttiva illi jinsabu fil-karta fil karta l bajda fuq il-ġejjeni tal-Europa il-publikata mill kummissjoni Ewropea. U eh, biss permess ta' dawn il-xenarji eh, alternattivi juru li dawna jipravaw li memx għalfejn adottaw eh, din proposta u bekk aħna kontra da kolla. Issa għanna il-, kellim minn għalde. Dear colleagues, I am happy to see Issis kollegi, jiena kontent, kontenta fejn qed naraw għalla ħafna emendi għall-proposta, ħafna se jkun se jtejbu l-proposta, speċjalment fil-gwatt tal-inklużjoni tal-attivitajiet digitali, jiena nilqa il movimenta ħafna livelli differenti. Basta dan ikun kompatibbli mal-proposta jiena nappoġġaħ barra minnek il zidit kollha li jkollhom impatt fuq il-formula huma bżonn jużi biex nisguraw li biex nisguraw tħul eh, mit-taxxa għal kull stat membru. Għal kemm il-proposta mhix perfetta, rridu nżommu f'moħħna l-potenzjal fil-benefiċċji li jista' jwassal għal kummerċ eh, fl-Ewropa ehm, se jkollna tnaqqis fil pisa amministrativa għal kumpaniji tagħna. Il-fatt li mhux se jkollhom jaħdmu iżjed mal-28 eh, eh, amministrazzjoni differenti se jfisser eh, mezz ta' u opportunità biex jibbenefikaw il- il-benefiċċji ta' suq intern u fl-aħħar se nkunu qed naviċinaw il-kondizzjonijiet indaqs mal-multinazzjonali, il-kumpaniji multinazzjonali li dejjem diskutuhom. L-għana ħari tagħna għandu jkun il nistipulaw kompetizzjoni għabbażi tal-rati tat-taxxa u l-infrastruttura għandhom jagħmlu l-Ewropa iżjed attrajenti biex eh, ninvestu fiha u se zidu l-kompetitività tal-ekonomija tagħna u fl-aħħar għalkemm ma nistgħux naġixxu minħabba l-biża għas-sistema ġdida naqbel li għandna eh, indaħlu r-salvagwardji meħtieġa fil-post biex, biex nevitaw l-effetti sekundarji ħżena u biex imwiġbu għalihom jekk eh, jispontaw bidla li hemm bżonn hawnhekk hija li nimplementaw iż-żewġ sistemi fl f'daqqa waħda. Iżda nifem illi ħafna partijiet għad għandhom id-dubi u għalek jiena tinsejjaħ għal għal mekanizmu biex insolvu il-tilwim biex nindirizzaw dawn il-dubji biex nizguraw li kull eh, l-interessi kollha huma salvagwardjati la CCTB u CCCTB jitlu fisseħ. Grazie Grazzi ħafna l-iskadenza l-emenda diġa għaddit u bekk l-emendi li ġew prezentati mill-membri tal-Parlament um, um, ġew prezentati sal-aħħar ta' Settembru mela issa għandna kellim mill-Polonja għandek sa' tliet minuti. Grazzi ħafna, President, kollegi, sinjuri, il-Gvern Pollak jappoġġa l-azzjonijiet li se jittieħdu fuq il livell Ewropew biex niżguraw illi il-profitti ġenerati mill-attività mill kommerċali partikolari jiġi intaxxat f'pajjiż fejn jiġġeneraw il-profitti. Aħna nemnu li t-tibdil fil- eh, fil-regoli eh, fl-intaxxar tal-profitti se jippermettu il-pajjiżi kollha jimxu l-qoddim għandna ħafna vantaġġi iżda ħafna svantaġġi wkoll l-ewwel net il-taxxa personali hija parti importanti ħafna tal-profitti li jista' jkun hemm stat membru biss jista' jiddeċidi dwar l-ammont tat-taxxi u dwar ir-rata tat-taxxa stess. Umbat fuq il-bażi tat-taxxa, umbat fir-rigward ta' CCCTB aħna għandna xi dubji fir-rigward tal- ta' definizzjoni transbord tal-telf li jista' jkun hemm. It-tielet problema li jista' jkollna hija meta fil-gwar tal-write-downs partikolari li huma relatati mal livell tal-fondi ta' kull kull eh, negozju. Jiena naħseb li għanna niprovaw nizguraw illi soluzzjonijiet bħal dawn ma jkollhomx effett ħażin fuq il-finanzi pubbliċi. Aħna imħasbin li la darba tkun konsolidata u mbagħad Eh, eh, titfarrak minħabba l-formula partikolari jista' jinqalaw eh, xi problemi u id-dubji oħra li jista' jkun hemm fir-rigward tal-proposta tal-Kummissjoni Ewropea huwa fejn il-Kummissjoni Ewropea tajt li trid titrasferixxi livell tal-kompetenza firigward rigward tal-qorti amministrattiva kompetenti dana din il-kompetenza tingħata ġi t ehm, titpoġġi fuq il-livell Ewropew. U l-aħħar ta' Sibtana fil-gwart tal- tal-proposta ta' CCCTB u CCTB u l-proposta CCTB għandha x'taqsam fil-gwart tal-konformità attwali mal-prinċipju ta' sussidjarjetà aħna nemnu li l-istati membri huma kapaċi jeleminaw xi aspetti negattivi li għandhom xasmu mal-politika ta' taxxa fiskali billi japplikaw il-miżuri lokali u nazzjonali nista' nikkwota għad ta' 12 ta' Lulju eh, fil-Polonja. Lan tiegħu kien li jagħmel hekk biex jiżguraw li eh, problemi fuq il-livell Ewropew ma jkunx hemm problemi fuq il-livell Ewropew bħala riżultat tal-proċess tal, tal kollu kemmu aħna nasbu li ma kienx hemm analiżi interna fuq il-livell nazzjonali tal-istati membri kollha għanna bżonn ta' iżjed xogħol f'dan il-qasam u iżjed dettalji biex niżguraw li ma jkollniex iżjed problemi iżjed il qoddim Biex nikonkludi nittama li xogħol kollu fuq dan il-proġetti se, se jitlesta u il regolament kun ta' benefiċċju għal-negozji kif ukoll għall gvernijiet Isur Fiedler mir Republika Ċeka għal 3 minuti jekk jogħġbok issa. L-inizjattiva leġattiva CCTB u t-tieni fażi CCCTB jagħmel dan huwa xogħol tal-Franza u l-Ġermanja li qed jippruvaw jipproteġu l swieq tagħhom huma inflessibbli um, ineffettivi ma jaħdmux u żgur li mhumiex kompetittivi il metodoloġija tal-kalkolu ta tas-CCCTB uh, eh, tmur kontra l ekonomija favorit kabir bħal ta' Repubblika ċeka il-metodologija tal-kalkolu tal-bazi tat-taxxa jista tista' tinbidel mingħajr il- il-konsens tal-Istati membri li huwa tal-beneficju tal-korporazzjonijiet il-gbar Franċiżi u Ġermaniżi. Aħna kontra dan il-sentiment kontra l-Unjoni Ewropea jikber fl-Istati Membri kollha aħna nixtiequ li dawn negozjati jitwaqfu u referendum dwar jekk pajjiż partikolari jrid jibqa' fil-Unjoni Ewropea jseħħ fl-Istati Membri kollha u wara dak il-referendum biss nistaw nibdew naħsbu dwar inizjattivi kbar eh, eh, ġodda. Forsi situazzjoni fejn il-politiċi erqu bil-popolazzjoni bin-nies fejn introduċew elementi ġodda permezz tal-trattat tal-Lisbona m'għandux jieġaj jseħħ. Diġà bdejna bdan fir-Repubblika Ċeka u jiena il-kandidat tal eh, wieħed mill-partiti illi se jipparteċipaw fil-elezzjonijiet eh, ċeki u n-nis se kollom id-dritt illi jiddeċidu għalijam infusom. Grazzi. Se jibbatu l-Unjoni Ewropea fejn għandu jkun fl-arkivi u uh, fil- fl-imkien ma l-esperimenti kollha li u fejn għandu jkun. Issa l-aħħar kelma dwar il-CCCTB eh, kien hemm eh, m'hemmx eh, ħaġa li tista' tapplika għal kulħadd fl-ekonomija. Grazzi. L-estate? Grazzi. <laughs> Fabio De Masi, membru tal-Parlament Ewropew, mill-GUE. Għandek sa' tliet minuti, grazzi ħafna. Jina għaddi membru tal-Parlament Ewropew u jina kontet nittama u anki membru tal-Parlament Ġermani u bekk eh, xtaqt ikolli s-sebt li forsi ikolli sitt minuti iżda naf li dan mhux possibbli. l net naqbel mal-Polonja li s-sistema tat-taxxa mhix tajba 60% tal-kummerċ dinji sar eh, permess tal-korporazzjoniet, il-bicċa kbira tal-korporazzjoniet tal isiru f'korporazzjoni waħdanija u m'għandniex eh, naħdmu fuq l levazzjoni tat-taxxa eh, permess ma nħarsu lejn it-taxxa u nużaw il-qafas tat-taxxa tal-istati tal-għajnuna statali. Iżda, hawnhekk il-kejlu jekk il-multinazzjonali bħal Apple u Google se jħallsu iżjed wara l-introduzzjoni ta' din proposta. U hawnhekk għandi xi tħassib partikolari illi xtaqt nenfasizzhom. Dawn net tista' tarmonizza l-bażi tat-taxxa iżda jekk m'għandekx livell partikolari tat-tassazzjoni minima eh, tal-kumpaniji li nistgħu nadduħ flimkien ma' trattati li għandna eh, kollok eh, kompetizzjoni intensiva fri kwattarati un u mbagħad jekk dan jiddependi jekk tfassal il-bażi bħala iżjed wiesa' jew iżjed stretta Eh, għanna tħassib għax il-Komissjoni Ewropea, per eżempju, trid eh, tippermetti l-arfin ta' telf transkonfinali qabel il-konsolidazzjoni dan jista' jwassal għal situazzjoni fejn l-Istati membri u smajna l-vuċi tagħhom dal-għodu fejn se japponu il-tileċe umbat ikollok iżjed possibilitajiet għal kooperazzjonijiet multinazzjonali li ikollok l-arfin eh, mod transkonfinali waqt il ma jkollokx il-konsolidazzjoni fuq il-livell Ewropew u għemmu magbar il-profitti u kif tal-okom permess tal-kull stat membru un bat għandek il-direttiva kontra l-evitar tat taxxa u jiena dejjem fimtu eh, bħala standard minimu xi stati membri li huma eżit ambizjużi jisa jaqbżu dan iżda proposta il-direttiva kontra l- ehm, l-evazzjoni ta' taxxa se tkun l-istandard massimu għax għanna bżon ta' miżuri bħal eh, fuq il-livell nazzjonali biex niġġildu il-prassi ta' taxxa minn stati membri li eh, ma jridux ikopra fuq il-livell internazzjonali. Mbagħad għandna ħafna standards differenti tal-kontabilità jekk għandek il-CCCTB, za għandek standards differenti tal-CCTB, dan huwa dan huwa don għal eh, rigal kbir għal eh, kumpaniji kollha tal-kontabilità. Ehm, għanna um, nagħtu ħiżiet attenzjoni l da. Mbagħad e, għandna r-riċerka u l-iżvilupp fejn għandek il-deduzzjoni eh, kbira, hawnhekk tnaqqis kbir taħt l-artiklu Um, fil-proposta u nibżaw li eh, dan it-naqis mux se kollu effett pozittiv fuq riċerka u zvilup eh, iżattati il-kumpaniji multinazzjonali jizir possibilità illi illi kollom eh, sistema favorevoli fil rigward ta' taxxa ma nistax nipermettu għax ma biex mal diġa kena politiki ta', ta austerita u għanna bżon it-taxxi biex n-nis jieġaw jafdaw il-proġett tal-integrazzjoni Ewropea. Grazie ħafna. Nasab li għandek eh, is-saqsi għal tliet minuti f'Berlin u mbagħad żgur li tieħdu taħodhom. Issa mir-Rumanija sur Ewropea. Mela, dan il-punt huwa interessanti ħafna u ovvjament huwa ta' tħassib tal-istati membri kollha għandi ngħid li Rumanija tappoġġa l-approċċ biżewġ passi għal bażi komuni tat-taxxa b'konsolidazzjoni ta' dawn iż-żewġ taxxi l cctb u l ccctb biex noħol u sistema li tkun stabli fl-Unjoni Ewropea. Barra minnek fil rigward tal- tat taxxa għal fuq l-ekonomija digitali dan huwa eh, punt li, li konċerna l-istati membri kollha kemm huma u aħna hawnhekk napprovaw it-taxxa tal-attività digitali. Iżda aħna mħasbin fil-gwad tat-tieni stadju tal- tal-bazi ta' taxxa konsolidata minħabba l-impatt fuq il-budget nazzjonali, il-prinċipju ta' tassazzjoni korretta hija li huwa li l-profitt irid jiġi ntaxxat fejn jiġi prodott u xi stati membri jista' jkunu ta' svantaġġ hawnhekk u bekk għandi mistoqsija l sulla Massor kif tista' tara l-funzjonament tal-fond tal-kumpens. Grazzi ħafna kif jina għed fl-aħħar ta' dibattitu tagħna il rapporter se jerġa' jitkellmu żgur li sur lama sur se jwieġeb għal mistoqsija tiegħek issa mill-Finlandja sur Loħi. Grazzi, il-Finlandja issib is-sistema fejn nitkellmu dwar il-CCCTB u l-għanijiet tagħha ġaġa li nistgħu nappoġġawha l-attivitajiet transazzjonali biex isiru iżjed faċli għal kumpaniji għal funzjonament importanti għal funzjonament tas suq eh, intern u għanna nevitaw il-pjanar aggressiv tal-taxxi u għanna għanna eh, proġetti tal-amministrazzjoni tal-pjanta tal-taxxi korporativi eh, dan wasal ħafna mistoqsijiet kif intqal il-telf transkonfinali mistoqsijiet hawnhekk jekk fil-ġejjeni il- fejn ikollok irrid ikollok it-taxxa fejn il-profitti jiġu maħluqin u għalhekk il-mistoqsija hija il-formula hija tajba ma jgħidux in konsiderazzjoni l-prodotti materjali eh, u mhux tanġibli dan mhux rifless eh, fl-aħħar mill-aħħar fejn il valur jiġi maħluq l ideat però prodotti għawnek ija li konna l-ekonomija digitali għawnek jridu ħalsu il-taxxi u koll dawn l ideat ta' min jappoġġaw u rridu nappoġġaw dawn l ideat u il-tentativi eh, komuni. Eh, Google u Facebook u, kolla rridu u Apple rridu jħalsu semom eh, fit-taxxi. Rrit ngħid koll li Lan huwa li toħloq żewġ tipi ta' sistemi ta' taxxa u eh, l-intrapriżi kollha jaqgħu taħtan aħna eh, nixtieq nkunu nafu jekk ikonna eh, wisdom aw burokrazija xi ikonna żewġ sistemi differenti aħna eh, flanijiet aħna pozittivi zaħjeħ naħsbu dwar ħaġa li tradizjonalment hija taqa taħt is-sovranità nazzjonali u l-kompetizzjoni għandna bżonn ta' ħafna diskussjoni qabel ma naddu għal xi direzzjoni. Il-kellim li jmiss il-Parlament Ewropew Brian Hayes mill-Irlanda. Safina fjena inti għaw se tibqaw xek. Mux għatni pjena li nitlaq le għalissa. Mela, fuq dan l-aħħar punt li sar mill-kollega mill-Parlament Nazzjonali naħseb illi dan huwa l-punt essenzjali fl-aħħar mill-aħħar. Hemm ħafna xogħol jsiru ma m'għandniex naġlu żejjed propju minħabba raġunijiet li semmew żewġ prinċipji li għandhom jigwidawna huma l-ewwel nett il-lebda stat membru ma jista' jkun sforzat li jagħmel xi ħaġa li jħoss li mhux f'interess nazzjonali tiegħu naqbel ħafna ma dak li qal il-kollega la Massur minn Franza li prinċipju ta' l-unanimità għandu japplika għal din il-proposta xħat ma jista' jiġi sforzat li għamil ċaġa li ma tkunx f'interess nazzjonali tiegħu ħadd ma jista' jkun sforzat laqqas li fl-opinjoni jagħmel ġust li jħoss li ħaj il-bażi fiskali tiegħu. Ħafna mill-kollegi għamlu l-punt illi hemm tassew ftit kredibilità fl-evalwazzjoni li saret dwar l-impatt li dan ikollu, pereżempju f'pajjiżi l-Irlanda, Aħna għanna madwar ħadna madwar 7.5 biljuni mill-taxxa korporattivi. Nofsom ġejjin minn multinazzjonali kbar xi 10 li jimpjegaw mijiet tal-luf ta' nies f'komunitajiet ta' veru jħallsu il-mortgages ta' veru. U żewġ terzi minn dawn l-10 kontribwenti jistgħu jiġu effettwati ħażin f'terminu tal-taxxa li intilfet l-Irlanda u din hija xi ħaġa lura li taffetwa l-istati membri żgħar. B'soċjetajiet industrializzati ħafna nisimgħu għandek xi tgħidilna, Sinjura Beres. Soċjetajiet industrijali ħafna illi ma kellhomx rivoluzzjonijiet industrijali fis-sittinijiet u sebgħinijiet u dbedu mill-ekonomiji tal-fabriki u rridu nħudan konsiderazzjoni dil ħaġa li stati membri taw raġunijiet, opinjoni raġunata minnaħa tagħhom u għan niċċertaw dawk il-parlamenti tal-istati membri illi tkellmu illum jina taw widen f'dan il-parlament u dawn il-punti ma jiġu sempliċement ignorati mill-maġġoranza ta' dan il-parlament u warba kompletament. Għax aħna id niraw li l-opinjoni tagħna tiġi espressa u tingħata widen. Dan u tentattiv l stati membri kbar illi ikunu aggressivi b'dan il-mod kontra stati membri iżar issa. Il-turnover tax, il-digital turnover tax, din hija ħaġa interessanti għax ibbażata mhux fuq il-prinċipju ta' profit imma ta' turnover għazbu daqsxejn il-ħaġa għax din dan huwa l-każ dana jgħin li l-multinazzjonali l-aktar kbar li jistgħu jassorbu it-telf vizavi kumpaniji iżar u huwa meqjus bħala taxxa fundamentali fuq settur wieħed tal-ekonomija illi għandu ownership fl-Istati Uniti ħaġa li hija meqjusa bħala politika kompetittiva em li għafa, grazzi. Grazzi ħafna għalan, issa. Is-sinjura Pussan mid-Danimarka jidurli. Grazzi. Mikrofonu, mikrofonu kieġabkom, ma jistax nisma il-kellim. Lidt med, med de lande, som min Mela, jiena pajizi. Tistaw tqabluħ ma dawn il-pajizi li semma kollega Irlandiż pajiz żgħir iffukat iżjed fuq l-esportazzjoni u ħankunu qegħdin nitilfu il-flus b'riżultat tal-implementazzjoni tar-regolament. Pajjiżi però xorta jappoġġa għaliex ikun hemm kumpens fil-bidu u nappoġġawa wkoll għax hemm bżonn inwaffqu din il-logħba illi qed jilagħbu ċertu pajjiżi Ewropej. Kien hemm l li ntbatet mill-gvern Danis fejn qalet li l-maġġoranza tal-partiti jasbu li aħna rridu nsegu il-prinċipju ta' sussidjarjetà. Urdu nasbu eżattament xi tfisser dil ħaġa għax il-prinċipju tas sussidjarjetà huwa biss formalità u ma hemm l-ebda sovranità fuq kapitali ta' dawn il-multinazzjonali kbar. U dan it-tip ta' kapital mhuwiex qed jiċċirkula, hemm bżonn nuru solidarjetà sabiex aħna inkunna nistgħu noħorġu b'modell adattat għal kulħadd. Hemm ħaġa fil-fatt illi hija dwar li titrata l-evażjoni u l-evitar tat-taxxa ma kenniex ċans naraw l-emendi kollha sissa, però nemmen li l-emendi jagħmlu posta iktar preċiża u mhix kwistjoni tal-evażjoni tat-taxxa biss trid tqis ukoll it-tipi ta' frodi oħra jridu jiġu indirizzati. U Naraw ukoll il-raba kriterju, aħna nappoġġaw dan id-Danimarka għanda bażi fiskali wiesa ħafna u aħna nħossu li jew kol f'konformità mal proposta ta' unek. Hemm ċertu oġġezzjonijiet illi semmew fuq super deduction għal l-R&D. Kif ukoll il-proposta fuq il-bażi fiskali infissa ma nafux jekk din hija xi soluzzjoni tajba res u ċertu riproponew ċertu kollegi naqblu mal-Irlanda hemm ħafna xi jista' jsir qed nitkellem għal partit tijaj, però mhux għad-Danimarka, naħseb li dan huwa l-approċċ illi għandu gnieħdu. Issa il-kellim li jmiss mill-Greċja. Grazie ħafna, Sir President. Aħna favur li kollna regoli komuni għal CCTB fil-kas ta' kumpaniji li huma parti minn multinazzjonali. Fil-Greċja hemm ħafna evażjoni ta' taxxa. Kenna l-famuża lista Lagarde, per eżempju, kellna dawn il-listi insomma u naħseb li għanna ħafna x'namlu, idu kunu deċiżivi. Ħaġa li laqtitni minn dak illi smajna kienet illi l-multinazzjonali qed iħallsu terz dak illi ħallas ħanut tal-merċa żgħir, ħanut tal-kotba jew fabrika żgħira tal-manifattura jew tal-, -manifattura, tal kumpanija ta' agroalimentari. Ma nix, ma sibx li għanna nħas e- e- nibdlu dina il-150 l-ammont għal cctb aħna naqblu ma' tlaqqis suġġerit għall-R&D u favuru ukoll il-miżuri biex nippromuovu l-innovazzjoni mingħajr ma noqogħdu nidħlu fil kwestja ta' revizjoni ta' taxxa U mbagħad U bazzikament irridu innaqsu il-riski relatati ma dejn oli. Il-problemi riskju ma japplikax biss la kumpaniji li ħajkun japplikaw dawn ir-regoli għadin nitkellmu hawnhekk fuq qafasusa ħan nitkellem fuq xi ħaġa illi inkizbet bosta drabi u li naħseb illi tolqotna ħafna. Google u Apple ma ħalsux 5 biljun euro f'dawla l-aħħar 3 snin fl-Unjoni Ewropea biss nixxielhom jiġifieri jevitaw li ħalsu ammonti kbar qegħdin nitkellmu hawnhekk ma' fuq black hole prattikament u xi ħaġa trid issir jekk l-Unjoni Ewropea trid timxi l qudiem Grazzi. Grazzi, grazzi tal-li zammejt preċis mal-ħin. Issa il-kellim Dennis Regner, il-Shadow Rapporter, kol Fury, eh, il tiġa votaw l-opinjoni tagħhom fuq dan ir-rapport il-kelima hija mill-Awstrija u rappreżentanta tal-Parlament Ewropew. Grazzi ħafna lill kollega Ċek. Il-rati ta' korporativi nizlu minn 50% fil-sajnija tal-25% issa ġifir naħseb dan huwa sinjal ċar illi hemm bżonn naġixxu issa jekk iġobkom ilbsu l-headphones għax ħan nitkellem bil-Ġermaniż. Jiena kont jew jien insomma responsabbli fil-Kumitat Ġuri dwar l-opinjoni fuq il-regolament direttiva diġà sar il-vot tagħha u forsi nista' ngħidulkom x'hemm f'din l-opinjoni punti ewlenin li ġew appoġġjati mill-Parlament. Naħseb li għandna tassew biex inkunu kontenti l-ewwel nett aħna votajna u kien hemm maġġoranza qegħdin nittrattaw hawnhekk dwar pakket, jiġifieri fl-imkien mal bażi fiskali rrid ikollna wkoll element ta' konsolidazzjoni li jimxi it fit maħħa u dan importanti ħafna li x-definizzjoni ta' il-post digitali ta' stabiliment huwa importanti b'mod partikolari l-kumpaniji qegħdin jużaw mezzi digitali sabiex jaqsmu l-frontieri. Anki fil-BEPS, per eżempju, mill-OECD hemm definizzjoni għal dan kollu, għazmi punti ewlenin li jridu tassew jidħlu jisibu f'passa fil-prodott finali u għapropju dan. Punt ieħor li rrid insemmi li naħseb li huwa korrett u għandu l-appoġġ ta' maġġoranza tal-Parlament huwa propju dana il-limitu ta' 40 miljun U għalhekk għandna nżommu mad definizzjoni fid-direttiva tal-accounting il-kumpanija li huma meqjusa bħala kbar ma dawk li għandhom ta' turnover ta' eh, izzet minn 40 miljun. U għalihom japplika dan it-test. U hemm ukoll eċċezzjonijiet għal riċerka u l-iżvilupp. Għandu jkun hemm appoġġ pubbliku għal dan kollu m'għandix biss tkun kwistjoni ta' eh, tax breaks kif għandna fil-proposta tal-Kummissjoni, ġifiri Mod ġenerali, il-Kumitat tal-Affarijiet Legali li mhuwiex il-Kumitat Revoluzzjonarji hawnhekk xorta ħareġ pożizzjoni progressiva ferm. U għamilna dak kollu possibbli biex nieħdu konsiderazzjoni l-pożizzjoni ta' pajjiżi tal-Parlamenti Nazzjonali. Issa għandna s-Sur Guerrieri mill-Italja. Grazzi ħafna l-ewwel nett. Aħna favur u nappoġġaw il-kontenuta tal proposti Irridu nkunu konxi mill-fatt li qegħdin nużaw odot skaduti biex nwieġbu għal l-sfidi ta' ekonomija digitalizzata u globalizzata f'din id-dinja ġdida jista' jkollok dejjem iżjed destinazzjonijiet, jista' jkollok dejjem iżjed account sofistikati, tax planning aggressiv u għalek aħna hemm bżonn nirrivedu b'mod fundamentali l-qafas tal-taxxa korporattiva fl-Unjoni Ewropea b'tassazzjoni li tkun ġusta u inqas frammentata fis-suq uniku. U nasab allura li f'dan il-kuntest iż-żewġ proposti għandhom jiġu appoġġati il-kooperazzjoni Ewropea fuq il-suġġett kemm fl-Unjoni Ewropea u żona Ewro ma kienx biżejjed salsa u l-isforz Ewropew eh, iltaqa' ma' ħafna kritika minn ċertu stati membri il-kritika u il-kontra-argumenti tagħhom però ma jikkonvinċux. Roma natidu ninsistu namlu għacċara illi bażi fiskali komuni ma tfissirx illi pajjiż irid iddaħħal xi tip ta' rata rata nazzjonali fiskali minima u laqas ma tfisser li ħajġu blokkati milli jikkompetu bejnietom brati aktar baxxi. Għalhekk illi huwa minnu ija illi bażi Ewropea ħat il-limita l-multinazzjonali li manipulaw il-pozizjoni fiskali tagħhom u s-CCCTB il-profitt tax-xibli ta' kumpanija jinqasam bejn l-istati membri fejn dawn din il-kumpanija topera skont id-daqs ta' negozju fil-pajjiż u dan jkun rifless fir-rata ta' taxxa u ħaġa tajba li l-kumpaniji jappoġġaw din l-idea għal-raġuni illi għal-jom ħajnaqs ħajtnaqsu mbagħad l-ispejjeż ta' konformità. U għalhekk għanna nagħmlu għacċara u ngħidu illi dina il-bażi komuni tat-taxxa ħatkun qiegħda tnaqqas ħatkun qiegħda żżid skużawni probabbilment u mhux naqqas il-kompetizzjoni bejn l-istati membri, ġifiri jekk ikollok taxxa eh, armonizzata ikollok iżjed pressjoni l-isfel fuq ir-rati ħaġa illi l-evidenza qiegħda tikkonferma. Jiena naħseb allura l-importanti u naqbel ħafna mal-idea illi kunem evalwazzjoni rigoruża u dettaljata tal-impatt. Din it-tip ta' evalwazzjoni għandha tkun u tista' tkun eh, timplementa u issaħħaħ il-futur tagħna. Grazzi issa minn Malta is-Sur Busuttil. Thank you, Mr. Chairman. Grazzi, President. Mela jina nixtieq ninaqat mal-kollega mill-Irlanda u minn ċipru illi rew kemm huma kontra dawn il-proposti. Bħalhom jien nħoss li dawn huma proposti li jmorru kontra il-prinċipju tas sussidjarjetà dan joħroġ ċar illi dawn huma affarijiet għandhom ma' setax fiskali li jaqgħu taħt il-qasam nazzjonali wara li inti tidħol dan il-qasam tkun qed tikser il-prinċipju ta' sussidjarjetà. Imma iktar minn hekk nemmen dawn il-proposti jista' jkollhom impatt dannus ħafna fuq l-ekonomiji ta' ċertu pajjiżi u jistgħu jkollhom reperkussjonijiet serji speċjalment fir rigward ta' dħul mit-taxxa kif ukoll il-ħolqien ta' l-impjegi u aħna ma nistgħux sempliċiment nixtiequ li dawn kollha id-diffikultajiet jisparixxu dawn huma diffikultajiet serji li jiffaċċaw l-istati membri meta faċċa tibdaw li proposti u għalhekk nirroħduhom bis-serjetà. Issa, jidher li hemm proposta li tiġi stabilita. Viġi stabilit għanzi fonta ta' kumpens biex jgħin il dawk li jiġu effettwati b'mod negattiv minn dawn il-proposti. Imma l-mistoqsijiet iġu waħedha għalfejn inti għandek tagħmel ħsara l pajjiż u mbagħad tara kif ħat kumpensa. Jiena ġej minn pajjiż sur President illi huwa ħafna eh, favur l-Ewropa, man kif pajjiżi n nies ma jistgħux jifmu il-għala għedin jisiru dawn il-proposti u għalfejn l-Unjoni Ewropea trid tindaħal f'dawn il-kwistjonijiet. is sensu illi l-Unjoni Ewropea mhix qed tagħmel biżejjed foqsma fejn suppost qed tagħmel iżjed, imma minflok qed tipprova tidħol foqsma fejn mhux suppost għandha tidħol. U dan qed iwassal ovvjament għal ċertu sens anti Ewropew illi kif nafu tajjeb wassal għal konsekwenzi negattivi ħafna f'pajjiżi oħra. Eh, eh, Bizbiss issejjem l-emerġenza ta' partiti populisti madwar l-Ewropa kollha għalhekk jiġu noqogħdu b'sebajnejn fuq dawn il-proposti, dawn qegħdin jiġu opposti minn qatt ta' stati membri u dina hija t-tip ta' oppożizzjoni li rridu noħduha bl-akbar serjetà grazzi. Grazzi ħafna U għal darboħra issa kellim il-Parlament Ewropew Sur Karsi il shadow eh, ta' għuwa 3 minuti. Grazzi, President. U biex ma noqgħodx tani dak il-qalu l-oħrajn, Però biex nagħti daqsxejn ta' kuntest politiku jiena favur ħafna illi pajjiżi ikun mux jgħat għamak biz biex jattira f'tijajz, etc. Pajizzer pa l-Irlanda dem ħaj kunem daw tip ta' problemi imma fin għasta gvern li ħa jiprofa jsegwi strategija aktar industrijali hemm ħafna tħassib fl-Irlanda dwar eh, nuqqas ta' proporzjon illi jista' fitħul li jista' jirriżulta minn CCCTB kollu effett negattiv fuq is-servizzi pubbliċi tagħna. Issa tħassi propju tiegħi l-iktar waħed ġalli tigwatani li l istad Membri qegħdin jintalbu jistrasferixxu setat lill kummissjoni u biskambju jiġu mweda il sistema attwali titwaqaf. Imma il-kummenti li hemm fil-proposta jfisser illi dan it mhux se jintlaħaq probabbilment biex dan jaħdem bħala means to end profit shifting irrid ikun hemm tassew approċċ globali u l-membri jdu jkunu jafu hawnhekk li l-implementazzjoni ta' CCCTB fuq livell Ewropew fil-fatt ifisser illi jista' jkun hemm aspettattiva inqas eh, mill-Unjoni Ewropea u ikun hemm inqas inċertivi għal profit shifts fl-Unjoni Ewropea u anzi ikun hemm effett bil-kontra. Issa, per eżempju, għanda jkollna il-possibilità li nestendu id-dispożizzjonijiet l-ambiti biex tinkludu it-ħul barrani kollu u il-fatt li il-kontribwent skont il-Kummissjoni tkun ħalla um, fl-Unjoni Ewropea, um, il-rapporter indirizzat din il-ħaġa fil-rapport ta' Sisi CTB imma forsi jista' jestendija wkoll għal dak kollu li għandu x'jaqsam mal-ownership u l-control. Naħseb importanti wkoll il nejdu illi hemm studju illi qed jara l-effetti ta' nuqqas ta' konsolidazzjoni fuq l-Unjoni Ewropea u xikunu l-effetti kieku nadu għal din it-tip ta' taxxa. Aħna u koll mħazbin dwar ir-rapporti illi għadin jorbtu id-direttiva fuq l-avvitar u l-evazjoni sa' taxxa attualment ma' dil kwistjoni ta' CCCTV aħna il-kol kemm aħna rridu nappoġġaw il-proposta unitarja għal miżuri fiskali għax iċ-ċittadini fl-opinjoni tiegħi hekk jixtiequ aħna bħala membri parlamentari ta' kwalunkwe partit hekk għandna nagħmlu. Grazzi il-kellim li jmiss mill-Portugal Sur Pereira. Mela, nishtiq nibda billi nitkellem nibda nitkellem billi najt dak li għal il-Parlament Portugiż. Jena viċi president tal-Komitat tal-Budget u tal-Komitat dwar il-Affarijiet Ewropej. Dan il-rapport fuq is-CCTB Aħna ħarġna report għax nħossu li jirrispetta prinċipju ta' sussidjarjetà għaliex lan ma jistax jinkiseb jekk kulħadd jaħdem għalih waħdu. Din dan mhuwiex possibbli u għalhekk li tisir fuq level tal-Unjoni. Issa, il-miżuri li qed jiġu suġġeriti hawnhekk huma meħtieġa biex jintlaħqu dawn l-anijiet. Għalhekk aħna favur dan ir-rapport hemm affarijiet li għandhom jiġu diskussi pa threshold pereżempju il-115 miljun naħseb li għandu jkun il-150 miljun naħseb għandu jkun limt massimu inqas iktar baxx u pers li m'għandix ħafna ħin nagħmel taqsida tal-ekka taqsira u ta' malajr tal-proposta tagħna. Nixtieq li najt wara li smajt il-kollegi tijaj, iwa minnu li għal ċertu pajizi, mux għal pajizi zar, l-Irlanda għalet li l-pajzi zar kol għandhom nisa opinjoni. Le, ma naħsibx, għax panna opinjoni differenti fuq dan il-sujġet. Ma naħsibx li kustjoni ta' pajzi zar jew kbar. Hemm pajjiżi li naħseb li għanna nisimaw l-argumenti tagħhom. Iżda għanna nibdew billi li għanna ma nistawx niddiskutu dan qabel ma nikollna evaluazzjoni tal-impatt kif suppost. Imbagħad nibdew niddiskutu l-affarijiet jekk hija xi ħaġa ġusta illi dif pajjiż differenti ikollhom mezzi differenti li jistipulaw il-corporate tax base tagħhom. U anke biex ikun hemm benefiċċju minn profit shifting ta' dawn il-kumpaniji dan għandna niddiskutuh b'moħħ miftuħ qabel ma jkollna evalwazzjoni ta' impatt fiskali. Imbagħad nittama li kunnu nistgħu nilħu ftejn fuq dawn il-prinċipju ngħaddu għal pass li jmiss jiġifieri li konna valutazzjoni tal-impatt ta' kemm kull pajjiż u kemm kull settur ser jirbaħ u ser jitlef. Mhux kemm imma għalfejn. Qed nagħti l-eżempju tal-Irlanda għax faċli Dan huwa minħabba ir-regoli fuq il-corporate tax base jew minħabba ir-rata ta' taxxa korporattiva. L-Irlanda ah, ilha għaddejja brata baxxa għal żmien twil u għalhekk qed jibbenefikaw minn dan minix ċert ma nixtieq nara l-istudju u għalhekk nixtieq nara kif ser jitilfu 50%. Irridu naraw kemm ħajitlef kull pajjiż u għalfejn. U wara li nagħmlu dan u nagħlaq hawnhekk naħseb illi il-font ta' kumpens li semma s-sor l-lama s-sor se jkun meħtieġ għaliex eh, dinja xi ħaġa li rridu ngħidu b'unanimità li dan irid jiġi ikkompensat u nista' nimmaġina li dan jista' jgħin ukoll Grazzi, qabel ma natri il-mikrofonu li kellim li jmiss, nixtieq insemmi li dan se jkun l-aħħar kellim fisem il parlamenti Nazzjonali li parteċipaw f'dan id-dibattitu, mbagħad se jkun għazax membri l-Parlament Ewropew u mexxin eżatt mal-ħin għalhekk jekk kant jekk hemm xi wieħed jew tnejn nistgħu nakkomodawhom imma eh, tajjeb ukoll jekk nżomhom mal-lista li għandna. Mela, mill-Parlament Nazzjonali is-Sur Kreiner mill-Awstrija. Mingħajr ma nidħol f'ħafna dettal fuq telf li qed isiru suġġetti li semmew minn kollegi ta' qabli. Jiena nixtieq nitkellem favur ta' rati ta' taxxa minimi. Nemmen li dawn għandhom jimxu 8 feet għaliex inkella sa jibqaw għaddejjien il-kumpanji kbar li jivetaw it-taxxa dan għandhom waqfu. U għalix u ma dawn il-kumpaniji kbar biss li se jkomplu benefikaw minn dawn il rati ta' taxxa, l-iskejja l-pensjonijiet, l-istarijiet tagħna tinħalsu eh, għalihom għaliex min supposta ħallas mhux ħallas kemm supposta ħallas dawk li sejrin tajjeb għandhom ħalsu għalek. U mhux biss il-ħaddiema u l-SMEs. Iva, il cctb naqblu maħħa imma brati minimi ta' taxxa u permezz ta' tax corridors u kol. Ikkonna l-possibilità għalek għal pajjiżi li qegħdin jirkupraw l-iżvilupp ekonomiku tagħhom u pajjiżi bħall-Awstrija u l-Ġermanja illi m'għandhomx daqshekk xirku praw fl-Unjoni Ewropea. Xtaqt ukoll nikkummenta fuq il-prinċipju ta' sussidjarjetà. Jiena dejjem ħsibt illi fuq livell reġjonali lokali u Ewropew skont il-politika l wieħed irid jimplementa l-kwistjoni mhix min huwa responsabbli għalija llum imma fuq li ma livelli għall-iktar effettiva. U jekk qed nitkellmu dwar tassazzjoni jew kumpaniji li qegħdin jaħdmu f'28 pajjiż Ewropew mela naħseb illi il-mod li bih nintaxxawhom il-politika għandha tiġi implementata fuq livell Ewropew. Għaliex qegħdin jaħdmu fuq livell Ewropew jew tal-inqas partijiet tal-Ewropa hekk qed isir u jekk insegu dan il prinċip ta' sussidjarjetà minn rridu ngħidu iva, irridu nintaxxaw kompaniji kbar li jaħdmu f'posta eh, pajjiżi Ewropej u nintaxxawhom fuq livell Ewropew. Grazzi. Is-Sur Sant mill-Parlament Ewropew. Grazzi tassew, Sur President, huwa hija ta' ħasra li l-isforzi li jsiru biex innaqsu l-evażjoni ta' taxxa zvijajna mill-lan oriġinali, jiġifieri illi dan isir fuq livell nazzjonali. Minn flok, il-mira saret illi innaqsu kompetizzjoni fiskali biex ikun hemm aktar armonizzazzjoni fiskali fuq livell Ewropew fl-opinjoni tiegħi qegħdin impoġġu l-karru din iż-żiemel. Il-kompetizzjoni fiskali hija għodda leġittima tal-politika, hija meħtieġa minn pajjiżi żgħar, gżejjer u sistemi ekonomiċi li qegħdin f'żvantaġġ kompetittiv minħabba l limitazzjonijiet tagħhom u d-distanzi miswieq. Il-kompetizzjoni Ewropea diġa hija limitata minħabba l-kundizzjonijiet sal-pat pata stabilità u tkabbir, dan jur iridu nsibu sorsi oħra ta' dħul biex impattu għal dan it-tel fiskali biex nżommu fiħdan il-bilanċi eh, li x li xejna. Jekk ser ikolna CCTB, CCTB unbat ikolna rati minimi dan huwa mhuwiex ġustifikat fuq livell politiku ekonomiku anke fl-Istati Uniti, Stat Federali m'għandhomx sistema bħal din bil-limitazzjonijiet tal-Fiscal Compact u kondizzjonijiet oħra li riflettu li jemmu fl-Ewropa li stati membri huma suġġett għal limitazzjonijiet fil-ġestjoni budġetarja tagħhom mill-Istati Uniti. L-Istati membri tal-Unjoni Ewropea jistgħu jagħmlu iktar billi jġildu l-abbuż tat-taxxa. Il-prinċipju fundamentali għandu jkun it-trasparenza irrit ikun hemm skambju aħjar ta' informazzjoni bejn l-Stati membri u dawk u l-Istati Uniti u dawk li għandhom amministrazzjoni barra, barra l-pajjiż. Jiena għalhekk ma nistax nifhem għalfejn l-amministrazzjoni ta' taxxa mhux qed jieħdu pass ieħor u jippubblikaw lista annwalment għal dawk li din jaqdu il ġurisdizzjoni u jinniżlu il-profitti annwali li jkunu ħalsu. U dan għandu jipprovdi indikaturi kemm fuq livell transkonfinali u internazzjonali. Dan jista' jiġi verifikat permezz tal-audit trail. Jekk ikun hemm bżonn, għandna ntejbu din l-audit trail biex il-pagamenti biex ikunu jistgħu jispjegaw kif sar turnover il-marġini ta' dawn turnover ikunu għodda li permezz tagħha nistgħu niġġieldu l-iftar ta' taxxa. Fl-aħħar mill-aħħar stat jista' dejjem l liquidization tax biex ipatti għal eh, għattaxra tkun ġita vetata biex niġġieldu l-evdu ta' taxxa l-odda li għanna fuq livell nazzjonali mhux qed jiġu zati bizzejiet li nagħmlu fuq dan fuq livell Ewropew mhux f'interess tal-Istati Membri jew tal-inqas uħud minnhom speċjalment meta lan huwa li jkun hemm armonizzazzjoni tat-taxxa lan fuq livell Ewropew għandu jkun ninfurzaw it-trasparenza kemm fuq livell Ewropew kif ukoll fuq livell tal-OECD. Uh, now, uh, Pervance Beresh from France. Uh, three minutes for you. Thank you. Euh, les interventions se suivent et certaines se ressemblent, euh, d'autres pas. Mela, xi kummenti kienu simili oħrajn le. Jiena wara li smajt u segwej dan id-dibattitu jidhirli illi dan huwa proġett nofs kedda li qegħdin nidħlu għalih u li għatfadil ħafna xogħol xisir fuq. Iżda mill-bidonet ta' dan il-parlament li laqatni huwa illi taħt pressjoni ta' ċittadini tagħna suġġetti bħal levitar ta' taxxa u l-evażjoni ta' taxxa li e, e, sar ħafna progress anke fil-Konsil anke irna xina nwaqfu ċertu staġnar li kien hemm din is-CCTB u is-CCCTB jirrifettu dan kollu u koll. Mux ħanot nuża klim kbir bħal ġida kontra l-faqar fl-istati, imma nafu kemm huwa diffiċli għall-istati membri li jiffinanzjaw servizzi pubbliċi tagħhom, jorganizzaw il-taqsim tal- tal-ġit, imma dan għaliex stanna sistemi ġodda ta' produzzjoni. Għalhekk jiena jidirli illi dan isu suġġett ġdid imma dan hija t-tieni proposta mill-Kommissjoni Ewropea. Prima Rolo għamlet ħafna xogħol fuq dan u sabet illi it-taxxa u taxxa korporattiva kienu marbuta mal-kompetizzjoni li ma kienieċ ħilsa u li li kienet u koll mish ġusta u ridna nindirizzaw il-konsegwenzi taħħa. Ma nafx għalek fejn ser juħadna dan id-dibattitu illum. Fiftit eh, ġranet oħra uħut minna se nkunu qed niltaqgħu f'Talin għal konferenza dwar artiklu 13 u wieħed mis-suġġetti jirrigwarda l-ġbir iktar effiċenti tat taxxa Jekk huwa dan li jirridu mela l-koll kemm aħna rridu niżguraw illi nistgħu nikbu riżultati għabbażi ta' din il-proposta ut tal-Kommissjoni. Ħajdilkom jien fuq xi inkwetata qed nara x'qed jiġri f'pajjiżi stess u anke f'pajjiżi oħra. Jiena MP l-ewwel qabel kollox imma nara x'qed jiġri f'pajjiżi Il-President Macron semmiħ dan il-punt. Il-possibilità ta' taxxa korporattiva għal għabbażi ta' sistema Franċiża u Ġermaniża. Imbagħad se jsiru diskussjonijiet għalhekk fuq kundizzjonijiet kompletament differenti għalhekk jiena naħseb li aħjar il-kol kemm aħna impoġġu madwar mejda Ewropea u nagħmlu din id-diskussjoni għabbażi tal-proposta tal-Kummissjoni. Smajna x'kellhom jgħidu xi jgħidu il-co-rapporters u x'kellhom jgħidu dwar l-ekonomija diġitali. Qed nifhem li titkellmu dwar is-sovranità u sussidjarjetà imma naħseb il level adekwat ta' sussidjarjetà għandu jkun il-livell Ewropew u fl-interess tagħna li nkunu iktar flessibbli għal tassazzjoni aħjar kemm fl-istati membri kif ukoll fuq livell Ewropew qabel ma nagħti l-mikrofonu l-rapporters nixtieq nagħmel kommenti tiegħi fil-qosor. Għalfejn qed nitkellmu fuq dan is-suġġett raġuni hija ċara uħut minna għanna opinjoni illi dawn il-pajizi għedin jużaw s-sistema fiskali mux biex jistimulaw l-investiment imma biex jiksbu l-flus illi oħrajn uħossu għandhom ikun f'budget taħat tiħor. Din hija xi ħaġa illi ma tantx ħat ikseb appoġġ. Issa, dan mhuwiex sforz biex narmonizzaw rata tat-taxxa, miex mhuwiex attentattiv biex inwaqfu s sussidjarjetà fistati membri, fl-opinjoni tiegħi din hija proposta eċċellenti għaliex tagħti l-istati l-opportunità illi jibdlu għal sistema iktar moderna li tagħtihom taxxi iktar faċli għal kumpaniji ser jiffrankaw il-flus meta jiġu biex jibatu il-formuli ta' taxxa, dikjarazzjoni ta' taxxa tagħhom. U nifaċilitaw is-sistema ta' kif jinġabru it-taxxi mill-kumpaniji kbar u ntejbu l-kompetizzjoni fiskali. Nikkonkludi billi ngħid xaħġa ħaġa li ntqalet mill-kollega tal-Polonja din mux ta' mhux dibattu ta' bejn il-Stat Membri u kbar, imma min qed jirbaħu minn qed jitlef is-sitwazzjoni li qegħdin fiha bħalissa. U għalu kol f'dan id-dibattitu li għandhom jinstemaw il-vuċijiet kollha. Għandu ikunem hemm vuċijiet minn dawk li jaħsbu li qegħdin jibbenefikaw u dawk li mhumiex qed jibbenefikaw. U għalhekk din kienet idea eċċellenti li jkollna dan l-iskambju ta' opinjonijiet minkejja li kellna ħin limitati, ma dan jajna biex nifmu ir-raġunijiet tana l-koll u biex ikollna iktar dibattiti li jiffoka fuq affarijiet tekniċi u nippruvaw inneħu differenzi ta' bejnietna. Aħna rridu li kolla proposta li tkun pozittiva għall-Ewropa. Issa nagħti il-mikrofonu lir rapporters li se jkollhom sa ħames minuti kull wieħed biex jikkonkludu. Jekk jogħġbok Paul tista' tibda? Grazzi tassew, grazzi tal-kontribuzzjonijiet kollha li għamiltu din kien diskussjoni eccellenti tajjeb li kolla dawn diskussjonijiet, speċjalment minn perspettiva tal-Parlamentu Nazzjonali. Ma nistawx nħallu li ġew repetiġi deċiża band oħra, dan irid isir eh, ma'kom ukoll. U <laughs> għandi ħerqa li mmur l-Irlanda issa wkoll. Din mhix kwistjoni ta' pajjiżi kbar u żgħar, imma forsi ta' gżejjer u ta' pajjiżi kontinentali għax kien hemm ħafna oġġezzjonijiet minn Ċipru l-Irlanda u Malta. Imma le mhix mhux qed ngħid sew. Fl-Olanda pajjiżi wkoll hemm tħassib dwar dan kollu, imma id-dibattitu hija dejjem jinbidel. U raġuni hija li l-Olanda għandha pożizzjoni unika ħafna fid-dinja tat-taxxa aħna pajjiż żgħir jew medju imma għall-evażjoni tat-taxxa qegħdin fuq qoddim nikkompetu mal-Irlanda infatti. U dan iwassal għal sitwazzjonijiet skomdi jekk wieħed iħares lejn investiment dirett barrani, il-Lussemburgu u l-Alanda flimkien għandhom iktar investiment dirett barrani lejhom iktar mill-Istati Uniti. U dawn għandhom l istat Uniti mbagħad għandhom iktar minn Franza u l-Ġermanja. Dan x'jurina, dan jurina li dan huwa ippjanar ta' taxxa. Għandna statistika, għandna dan mhux investiment fil-verità, għandna ċaqli tal-dokumenti tal fil-verità. Dan huwa it-ħassib tagħna mhux fuq il-binjiet tal-kumpaniji imma l-attività reali tagħhom. U din hija distinzjoni li qed jagħmel is-CCTB. Li niffukaw fuq dak li huwa importanti l-ewwel qabel kollox imbagħad jibqa' ħafna opportunitajiet tal-istati membri li jaraw kif ser joħloqu xogħlijiet jippromovu l-investiment. Is-CCCTB diġa joffri bdejt opportunitajiet imma xorta um, lok li wieħed ifassal affarijiet fuq livell nazzjonali u li kunem li jiġu pro, li jkun hemm promozzjoni tal-ekwità u sussidji għal riċerka u l-iżvilupp. Naħseb li wasanna l-limitu Aħsbu għaftit, met l-ewel punt tal-pjan tal-OECD kien it-tassazzjoni tal-ekonomija digitali. Dak kien l-ewel punt ta' azzjoni. Wasal għaxi azzjoni le, pospona l ħames snin u mbagħad introduċew il-tasfus għaliex għax li ju l-US ma nistaw jaqblu. Il-kumpanija, il-kumpaniji Amerikani eh, pal Facebook u Google u oħrajn u Apple Eh, ma tistax tipproċedi fil-OECD u għandek bżon ta' rwol Ewropa u għal dan u bekk l-Ewropa trid tmexxi hawnhekk u tbiddel il-riforma u e- tassazzjoni unitarja li twassal għal kompetizzjoni fit-taxxa iżda differenti ħafna mhux e, għabbażi ta' dokumenti u karti iżda għabbaż u aħna interessati f'dan ħan żewġ punti. l net fuq il-kontabilità. Naħseb li CCTB ma, ma jbiddilx is-sitwazzjoni fil-kontabilità situazzjoni attwali se naċċetta l-punt li l-istandards tal-kontabilità jista' jkunu l-punt li miss jekk tintroduċi CCTB jekk ikollok il-kompetizzjoni fit-taxxa permezz tal-standards tal-kontabilità naħseb li din kwistjoni li trid tindirizzaw ukoll U jina kontent li eh, sorregna tkellem dwar il-threshold il-limitu massimu dan japplika għal eh, ammont zaħir ħafna tal-kumpaniji jek dan għandu japplika għal kumpaniji għal ħafna numru ikbar tal-kumpaniji IVA naħseb u għanna ninkludu jizjet mill-kumpaniji għonek. Tini punt fuq il-bazi tat-taxxa. U għalena għonek uh, kella kontribuzzjoni importanti għawnek jena naqbel ma dawk li għajdu li l-evaluazzjoni ma tlestix sissa. U raġuni li diffiċli fi Brussel li kollok il-konsekwenzi għall-istati membri u għall-kumpaniji irrid ikollok kooperazzjoni mill-viċin bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-amministrazzjoni varji tat-taxxa biex ikollok evalwazzjoni tajba. U dana sissa ma mbdiċ. Jo għalmenu mhux biżejjed biex ikollok il-numri preċiżi fil-gwad tal-bażi tat-taxxa. U bek fuq l-impatt fuq il-bażi tat-taxxa għal pajzi varji għandna bżonn ta' li jisir iżjed xogħol nasab li dan huwa kruċjali kull teżor f'kull stat membru se jħares lejh dan naċċettah iżda eh, irridu jkollna iżjed kooperazzjoni mill-viċina hawnhekk bejn amministrazzjonijiet varji ta' taxxa. Jiena ma nistax nindirizza l-punti kollha, President, iżda jiena ktibtom u kuntent jiena jekk kontattjawni biex ikolkom diskussjoni jizid dettalji dwar il-ħafna parti differenti. Iżda nir-ingrazzjakom għal din diskussjoni. Grazzi u grazzi għall l-offerta tijak nasab li għaw min jisa juża issa għalan. Grazzi ħafna, President. U grazzi lil taw kolla li kontribuxxew. Ħadna nota tal-kommenti kollha li eh, saru u se neħdu minn konsiderazzjoni għax eh, Eh, aħna ftakarna dak li għanna bżonnu, dak li jem nieqes palisaw l evaluazzjoni tal-impatt tagħna se, se jgħinuna biex nevalwaw x'se jkunu l-konsekwenzi tar-riforma twali aħna naħbu fuq l evaluazzjoni tal-impatt li eh, saru fil-2011 u ħafna kumpaniji bidlu minn dak iż-żmien. Ħafna tkellmu dwar il-prinċipju ta' sussidjarità. Iżda dan il-prinċipju ma jfissirx illi kwistjonijiet kollha trid taħdem fuqhom fl-inqas livell amministrattiv possibbli. X'inhuwa l-livell li żjed xiera għal negozjar mal-ikbar kumpaniji multinazzjonali globali. Pajjiż jista' jinnegozja ma' pajjiż li għandu dħul li huwa 10 darbiet iżjed mill-GDP tiegħu. Jekk hemm xi ħadd li xi ħaġa li bħala riżultat ta' sussidarjetà għandha tiġi maħduma fuq il-livell Ewropew u din hija dan huwa l-ħidma ma' dawn il-ġganti ekonomiċi. Jiena smajt dak li intqal minn kulħadd, inkluż dak li intqal mill-kollega tagħna mill-Irlanda, jekk tistidinna jiena żgur li niġi neħu kull opportunità li nmur l-Irlanda. Inti qed li s-sistema trid tkun trasparenti brata ta' 12 fil-mija u nofs hija trasparenti. Iżda meta l-Komissjoni tajt lill-Parlament inti suppost lill-Irlanda suppost applikajt ir-rata ta' 12 eh, fil-mija u nofs fuq Apple, l-Irlanda u dim il-Qorti tal-Ġustizzja. U jina nerġa lura l-kommenti minn Tim Cook eh, l-Senat fejn eh, tkellem dwar il-każ u qal li Apple kien eh, kienet kumpanija modella fil-fatt fil-klas ta' taxxi għax ħalsu t-taxxi fuq il-profitti li siru fl-Istati Uniti u kompla fejja għal li għanna ftejim mal gvern irlandiż biex nħalsu pratikament ebda eh, taxxa u aħna marridux naraw da iżjed iseħħ aħna qed nilqgħu riformi li saru fl-Irlanda u l-eliminazzjoni tal dak li kien referit, kienu jirreferu għalih bħala double Irish naf li kien hemm xi riservi f'rigward tal-abbozz. U dak il-mod biex Franza u l-Ġermanja e, e, ipproteġaw il-kumpaniji tagħhom. Il-kumpaniji Ġermaniżi tant huma kompetittivi li m'għandhomx bżonn protezzjoni bħal din e, dan huwa biex il-multinazzjonali, eh, il-kumpaniji multinazzjonali iħalsu mhux biss Amerikani, iżda anki kumpaniji multinazzjonali li qed jabbużaw mill-opportunitajiet motija f'xi pajjiżi fl-Ewropa. Għanna ikonna 30 miljun fi Franza iżda ma jħalsu xejn fir-Repubblika Ċeka għandhom xi żewġ jew 3 miljun utenti iżda mhumiex qed iħallsu it taxxa fir-Repubblika Ċeka nimmaġina u aħna nixtiequ nelbu għadin l-ewwel net. Se jkun hemm pajjiżi li se jitilfu fil-gwad ta' dħul ta' taxxa se jkun hemm oħrajn li se jibbenefikaw. U għalhekk aħna ressaqna din l-idea tal-kompetizzjoni. Sur Oprea u oħrajn semmaw li ħasbu li di kienet idea interessanti. Iżda xtaqqu li kollha iżiet informazzjoni dwar kif se, se taħdem u illi għandha tkun provizorja għax iridu naraw xiġri u xiftit minnkom qed ukoll u l-ekonomisti għamlu studji brillanti dwar dan illi it-naqis fit-taxxa li ifisser li l-ġid tal-mina ħalla sit-taxxa eh, jiżdied. U bekk ikollok eh, iżjed ħol mit-taxxa u naraw min, eh, u mbagħad naraw min se jitlef u min se jirbaħ hawnhekk u fuq din il-bażi nkunu nistgħu napplikaw il-kriterji. Mela appunta l-aħħar minn għandi dwar uh, il-kriterji fi rigward tal-sem li kullħat irid iħallas, l-apportionment. E, aħna irridu niprevjenu illi konna l-letterbox companies. E, u bekk resaqna l-idea li l-allokazzjoni trid tkun bażi tal-beħ u l-assi, l-attivi u l-xogħol. U aħna niproponu li nżidu l-informazzjoni li tinġabar u tiġi proċessata. U jista' jkun hemm jekk hemm erba' kriterji jista' jkun 25% er- kull wieħed, iżda jista' jkun hemm aġġustamenti l-kriterji aħna se nagħmlu dan biex fejn neħdu konsiderazzjoni situazzjoni differenti minħabba l-attivitajiet differenti jew pajjiżi differenti. Però nixtieq ningrazzja għal persuni kollha li ġew hawnhekk illum dak kollha li um, ehm, res u kummenti u nasigurakom li polu jiena se nistudjaw da kollu bir-reqqa u nkunu kontenti li nżururkom ukoll. koll Mela, se nitkellmu dwar xi numri, maħniex qed nitkellmu dwar il-Fiat, Starbucks, google jew uh, Apple, iżda bista l-emenda, l-emenda fuq is-6 ta' Novembru, il-votazzjoni fl-4 ta' Diċembru l-plenarja, fl-4 ta' Jannar nassumu bekk nirrangrazzjakom għal-disciplina għolja ħafna uh, illi uh, waslet għal suċċess kbir f'dan f'din laqa nafu li huwa komplikat ħafna u li nibqaw moħna miftuħ u ikonna insibu soluzzjoni tajba. Nikonkludu, nikonkludi hawnhekk fejn ngħid li li mis tal-likon se jkun eh, nhar tnej 16 ta' Ottubru fit-tlieta ta' warna senar il-lejla tajba lil kulħadd li tama li neġa' narakom f'dan is-suġġett jew xi